ta' 18 u 19 ta' ottubru. Nati il-mikrofonu l president tal konsil Ewropew tal-Sur Van Rompuy. U nixtieq nilqaw. President, wara li l-għajt fil-qosor Eh, però b'sinċerità l-aħbar eh, tal-premju tal-paċi ta' premju Nobel tal-paċi għall-Unjoni Ewropea illi kien tribut għal xogħol għal ħidma eh, biex insaħħu l-isforzi tagħna fil-futur, eh, l-iktar ħaġa importanti li tkellimna fuqha fil-Kunsill Ewropew kien fuq żewġ kwistjonijiet ekonomiċi, ċewe l-implementazzjoni tal- kompakt eh, fuq il-tkabbiru impigi u diskussjoni fuq rapport interim. Tkellimna wkoll fuq xi kwistjoni ta' politika u tkellimna fuq kwistjoni eh, illi eh, li għata tħassib ċoħe il-ħatra tal-post vakanti tal-bord tal-Bank Ċentrali Ewropew li tkellimna fuq u kem jiena kif ukoll il-President ta'kom fl-intervenzjoni fil-biru ta' din il-laqa L-impenn biex nipromovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa hija għan importanti ta' trattat. Il-bieraħ il-vot tal-Komitat Ekonomiku ta'kom fuq il-ħatra hija kwistjoni e espressjoni li wieħed jifhimha ta' tħassib illi eh, għad iridu niksbu eh, specialment fuq dak li rigwarda l-Bank Ċentrali Ewropew. Però nota anki l-arfin tal-Komitat illi il-kompetenzi professjonali tal-kandidat mhux qed diskutu fuqhom minnaħa tiegħi fil-laqa tal-Kunsill Ewropew tal ġimali li għaddiet jien għamilt appell qawwi lil kapi ta' gvern u ta' stat biex identifikaw u jipproponu kandidati nisa eh, għal postijiet vakanti fuq livell Ewropew. Mod partikolari fi kwestjoniet fi setturi ekonomiċi u finanzjari fejn eh, il-fatt li memx eh, bizzejiet nisa u għanna bżon eh, inkunu attivi fil-inkoraġġament ta' dan il-proċess. Nittama l-impenn mġeddet għal dan il-bilanċ bejn is-sessi, il-Parlament se għasal għal deċizjoni ħarija fuq il-kandidat attuali tal-Bord Eżekutiv tal-ICB u fuq il-kriteri eh, uniku, fuq il-kriterju uniku tal-kwalifika u esperienza professjonali. Issa ħan nitkellem fuq il-kwistjonijiet ekonomiċi illi kienet li ħaġa importanti. L-għonet titkabbir u l-impigi. Aħna għadna edin imbatu mill noqas ta' tkabbir. 25 miljon ta' persuni huma eh, bla xogħol fl-Unjoni, speċjalment fost iż-żgħażagħ. U il-projezzjonijiet eh, ġenerali għat kabbira s-sena d-dihra huma modesti jena eh, jena konxu mill-problemi eh, għas soċjetajiet tagħna. F'ħafna pajjiżi l-aġġustament huwa għar u iktar eh, fit-tul minn dak li ġi mistenni. Illi innaqsu il-deficit eh, tal-budget u li nżidu l-kompetitività huwa għanaċessarju, kien ikun kieku neċessarju anki minna l kriżi tal-Eurozona. Għal daqstant eh, dejjem huwa iktar neċessarju li wieħed jaqsam dan il-pis tal-aġġustament b'mod ġust u li eh, il-policies il tagħna jkunu speċifikament immirati biex innaqsu il-qat illi noħolqu l-impigi u li nżidu il-tkabbir soċjalment inklużiv tibqa l-ikbar priorità tagħna. L-impenji li għamilna fuq il-skont il-kompakt għal tkabbir u impigi ma jistax jistenna u għandu jiġi eh, segwit b'azzjoni deċiżiva u għandu ikollu anki riżultati konkreti. Dan huwa partikolarment urġenti fl-implementazzjoni tal-pakket ta' 120 biljun ta' euro li qbilna fuq f'Ġunju. U biex is-suq intern e, e, jinkludi anki dawn il-miri. U urġenti wkoll li l-miżuri li appoġġaw l-inklużjoni soċjali, riċerka u l-żvilupp, l-iżvilupp e, tal-kompetittività tal-industri tagħna u li nikkontrollaw il-potenzjal tal-kommerċ internazzjonali Salattant, aħna sa niddiskutu f'Novembru il-qafas eh, finanzjarju multianwali fil-Kunsill Ewropew ta' Novembru. U aħna għanna bżonn ta' budget tal-Unjoni Ewropea anki jekk jirrapprezenta l-1% biss tal-GDP jista' jkollu impatt kbir bħala budget ta' investiment fuq it-kabbir. Naturalment, illi nirrestawraw il-fiduċa fil-Eurozona hija parti importanti biex nerġaw nintroduċu eh, il-talba eh, interna u tkabbir. U fuq dan issa nistaw naraw l-ewwel riżultati tal-azzjonijiet kumulativi taħna. Ħaditikom eżempi, eh, l-spread huma tnaqsu b'mod signifikativ ħafna pajjiżi tal-Eurozona. Id-deficit pubbliċi huma issa inqas f'ħafna pajjiżi, kompetittività u l-esportazzjoni huma aktar qawwijin f'ħafna ħafna pajjiżi tagħna. Is-supervizur eh, komuni tal-banek li se jiġi il-sejbda minn uftit iħor hija kwistjoni importanti u u aħna nedejna il mekanizmu ta' stabilità Ewropew. E, fil-kas tal-Greċa għamilna progress kbir il-kapijiet ta' statu gvernijiet tal-Eurozona għamlu tqarrija illi jilqaw determinazzjoni tal-gvern Grek biex jgħatu l-impenji e, biex iwaslu għal riżultati u biex e, jitkellmu fuq l-isforzi tal-poplu Grek u jarfuhom. Eh, membri onorevoli, il-tieni dibattitu importanti tana kien fuq il-rapport interim illi jena fassalt fl-imkien mal-President tal-Kommissjoni, il-President tal-Eurogrupp u l-President eh, tal-Bank tal Ċentrali, grupp ta' erba presidenti illi inta anki mal-President ta'kom Martin Schulz. L-uffiċu tiegħu kolli konsulta l-Istati membri u delegazzjoni tal-Parlament Ewropew eh, u li kontribuew b'mod significativ. Barra minn Jena personalment kelli laqat ma xi ħut me eh, rapporter tagħkom, koordinatori tagħkom. U dana kien rapport interim illi għonek jgħat jiprova jikċara l konċetti u jiprova il level ta' appoċ ta' ċerti ideat li eh, eh, ġo espressi bil-mira li naslu għal konklużjoni f'Deċembru. Seħed fuq punti ta' konverġenza u ta' oqsma illi għad iridu naħdmu fuqhom. Il-Kunsill Ewropew ta' mandat biex jitkompla dan ix-xogħol u propona roadmap speċifiku biex jiġi prezentat fil-laqgħa ta' Deċembru biex nkunu nistaw nistaw nimxu l qoddim minn hemm l-qoddim fuq il-elementi essenzjali kollha illi EMU eh, e ġenwina għandha tkun ibbażata fuq. Il-priorità tagħna immedjata kienet illi namru progress progress fuq l-integrazzjoni finanzjarja. Aħna se f'Ġunju se naqsmu il-ċirku vizzjus bejn il-banek u il-dejn eh, sovran. Eh, l-element urġenti issa huwa li u l-SSM biex nevitaw li riski tal-banek joħolqu kontaġġu Eh, eh, għal pajizi. U għalhekk il-Kunsill Ewropew eh, issa talab li jkun hemm progress qawwi biex naslu għal ftejm u se niddiskutuh da f'Novembru. U l-SSM jista' jkun operattiv b'mod effettiv fl-2013. U dana iwassal għal responsabilità ura biex olja biex nilħu dan il-iskadenza. Issa, meta wieħed joħloq supervizur, hemm bżonn eh, nieħdu f'konsiderazzjoni aspetti differenti. L-ewlet irid ikun hemm separazzjoni ċara bejn responsabilitajiet monetari tal icb u l-funzjonijiet ta' supervizjoni. l icb għandu jkun f'pożizzjoni eh, eh, wetta s-supervizjoni direttament b'mod differenzjat ċoħe juża l-autoritajiet nazjonali eh, fil-ħidmit ta' supervizjoni kemm possibli. L-SSM se jkun infassal u implementat bl-integrità tal eh, billi nżommu f'moħna il-servizzi finanzjari ta' suq intern. U fl-aħħar il-mekkanizmu għandu jkun inklużiv u trasparenti. L-istati membri kollha huma eh, liberi u mħedġin li jiraqdu. Din il-situazzjoni, din il-disponibilità da tiġi riflessa fil-struttura tal-governance bidrittijiet xirqa obligi għal kulħadd. L-SSM kien għafas komplut integrat għas settur finanzjarju passi oħra u koll rridu nieħdu uh, malajr u nibdew billi narmonizzaw riżoluzzjoni nazzjonali u l-skemi ta' garanzija ta' depositu e li wara jgħambat il-Kummissjoni ħati proponi uh, eh, mekanizmu ta' riżoluzzjoni singolu. Kif bilna f'Ġunju il-rikapitalizzazzjoni diretta minnaħa tal-mekanizmu ta' stabilità Ewropew se jkun possibbli la darba l-SSM ikun effettiv. U aħna tlabna l-Eurogroup biex ifaslu il-kriteri ta', oper ta operazzjoni eżatti. Biex ikonna unjoni stabli ekonomika u monetarja, għanna bżon anki oqsfa integrati għal kwistjoni ta' budget u għal politika ekonomika. Fuq dawn il-fronti aħna dimna ħafna u nishtiq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 nużaw l-istrumenti kollha kif għanna għal-massimo, eh, il-six-pack, il-two-pack li ġej, il-semestru Ewropew, eh, u rakkomandazzjonijiet, eh, il-proċedura ta' macronomic imbalance u trattat ta' stabilità u koordinazzjoni u governance, allora nkunu ħadna pass verament imqawi biex ikolna unjoni ekonomika fiskali stabli. U però biex nizguraw nizguraw l-istabilità fi żmien it-twil, allora rridu namlu mod biex inkunu nistgħu nittrattaw ix-xokk ekonomiku u l-konverġenza ekonomika. Eh, jena irċevejt mandat fl-imkien mal-kollegi tiegħi biex nesplora dejjem iktar e, toroq ġodda sa' Deċembru. Waħda minn din hija li l-Istati membri kun jistgħu jidħlu bejn lejn ġoftejmiet individuali ta' natura kontrattwali ma' l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fuq ir-riformi li huma jimpenjaw ruħhom jagħmlu bħala risposta ta' rekomendazzjonijiet speċifiċi għal pajjiż tal-Kunsill biex jipromovu tkabbiru l impjiegi Possibilità oħrajja l-idea li jkun hemm kapaċità fiskali xirqa għal zona eh, euro. Din l-idea kien titlob li jkun hemm esplorazzjoni ulterjura, ulterjuri u ġim maqbul li dana ma jkunx eh, relatat mal-preparazzjoni tal-MFF eh, li miss tkun ħaġa kruċali li li jemmu ġdid ikun leġittimat bisħieħ u accountable. Pala prinċipju ġenerali ħana konna naqblu li kontroll demokratiku għandu jkun fuq livell ta' fejn jittieħdu d deċiżjonijiet. U importanti wkoll li nibnu din l-Unjoni Monetarja iktar profonda fuq il-qosfa legali u istruzzjoni tal-Unjoni Ewropea u niżguraw li tibqa' miftuħa u trasparenti lejn l-Istati membri anki barra mill-żona Ewropea. Kif jiġri fil-Kunsilli kollha Ewropej regolari, jiena nixtieq nidedika xi ftit ħin għal diskussjoni strateġika fuq relazzjoni esterna u fuq il-politika barranija. Aħna tkellimna fuq żewġ kwistjonijiet importanti. L-ewwel net ir-relazzjonijiet maċ-Ċina ħadna pass lura u ħarisna lejn il-żmien eh, twil. Jiena eh, tkellimt mal-Kunsill Ewropew eh, ta' settembru fis-summit ta' settembru ta' Ċina li kien pożittiv ħafna. Kif intkom tafu dan huwa importanti. Hemm bidla kbira ta' tmexxija. Aħna skambjajna opinjonijiet fuq kif nistgħu aħna kostruttivament ninteraġixxu magħhom. Aħna rridu ngħaddu messaġġi importanti

għal Beijing. E, e ċina prezentat e, proposti ta' kooperazzjoni kbira bejn l-Unjoni Ewropea u ċina, aħna nirrispondu bl-istess spiritu bil-proposti tagħna. Se nerġgħu nitkellmu fuq din il-kwistjoni meta nippreparaw is-summit li mess li għandu iseħ fiċ-Ċina fil-ħarifa tal-2013. It-tieni punt u kien il-kriżi ta' ċerti żonijiet fi dinja l-Sirja li l-Mali. Dina kienet l-ewwel darba li diskutejna l-iżvilupp żviluppi fil-Mali eh, eh, fuq livell tal-Kunsill Ewropew. Is-sitwazzjoni e eh, għandha impatt ta' sigurtà ta' azzjoni umanitarja u reġjonali. Se tista' tkun teddida anke għas sigurtà tagħna. L-Unjoni qiegħda tikkontribwixxi għall-isforzi internazzjonali tal-ġnus maquda biex testabilizza s-sitwazzjoni. Aħna ddeċidilna naċċeleraw il-pjanifikazzjoni tagħna għal biex ikun hemm ġestjoni tal-krizi militari Ewropea u biex ikun hemm eh, appoġġ għal forza militari. Nikkonkludi dana kien summit pożittiv, kien tajjeb eh, li l-Ewropa eh, se jkollha Eh, supervisor singolu eh, eh, diġa fil-2013 minn issa sa' deċembru ħana se l iktar progress biex insaħħu l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. L-ikbar kontribuzzjoni għal tkabbir fi żmien qasir huwa li nirrestawraw il-fiduċja fl eurozon Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Jilanga, Van Rompuy, das Wort hat jetzt im Namen der Grazie ħafna, President Von Rompuy. Issa s-Sur Barroso għal-Komissjoni, il-President. Sur President, President tal-Konsil Ewropew, Honorable Membri, il-summit tal-ġimgħa l-oħra kien wieħed mill-serje ta' tlieta għal din il-ħarifa l dejja huwa li nilħu ċertu deċiżjoni li se jkollhom impatt fuq l-istabilità fuq eh, medda qasira ta' żmien u manki fuq l-anijiet iktar fit-tul. Il-compact tal-tkabbir u għal-xogħol li tqbilna fuq u f'Ġunju u għal-fatt li għatan eh, kriżi għadamana, żewġ stati membri għadhom għaddejn ir-riċess direzzjoni il-problema tal-eliminar tal-kozjoni soċjali u s-situazzjoni ta' ħafna ċittadini Ewropew kemm xejn imwera. Għalhekk il-compact ħafna iktar mill-volontà mir-rida tagħna qed nitkellmu fuq l-affarijiet ġusti li għanna namlu f'tafna ċittadini fl-istati membri eh, għaddit jamlu sagrifiċi imħabba il-djun li gbar fis-settur pubbliku u anki ċertu aġir mhux responsabbli fis-settur privat għalhekk il ċittadini tagħna rridu nerġgħu intuhom it-tama il-prospetti li it-kabbir u il xogħol se jerġgħu lura u se jgawdu minnhom Aħna għandna numru ta' proposti eh, għal dan il-Growth Compact, imma ir-realtà hija li dan il-compact u anki pakket ta' investiment ta' 120 biljun ta' euro għadu ma ġiex implementat kompletament. Sar ċertu progress imma mhux bizzejiet jiena li l-kapit ta' stat eh, prezentajt l rapport tilet wieħed interim eh, li juri fej edin l-intoppi xridu namlu, ximis li namlu għalek il-proposti għal negozjati issa jridu jkunu realtà. Ħanna tiftit eżempji, il-ftejim li rridu nil-ħu f'dan ix-xarej li ġejn fuq il-venture capital, fuq ukoll il motta kif insibu soluzzjoni wim huma affarijiet li huma importanti ħafna għal tkabbir tas uniku il-riforma tal-public procurement, il-mandati wkoll għal ftejmit ma', ma pajjiżi terzi, il-kwalifiki professjonali, il-li signatures, dawn l affarijiet kollha jisħoqilhom spunt il-qudiem għalek il-gvernijiet aħna mennilom appell biex verament jaħdmu għal dan il-an. U l-istess jena nitlob lil din il-kamra biex u kol ta' tirwol taħħa biex nifinalizzaw leġizlazzjoni. ċittadini tagħna irridu ngħidulhom li l-Ewropa għandha messaġġ għat kabbir u għax-xogħol. Meta nitkellmu fuq it-kabbir huwa ċar li l-settur finanzjarju jrid ukoll jagħmel l mutijaw tiegħu progress li reġistrajna fuq l-FTT. Wara it-talba li rċevejna minn 10 stati membri, l-lum stess il-Kummissjoni se tressaq Kummissjoni għal deċiżjoni tal-Kunsilli tawtorizza il-kooperazzjoni aħjar fuq dan is-suġġett. Se jkun l-ewwel pass f'dan il-proġett se jkun wkoll pjantazzjoni fuq il-frodi ta' taxxa u l-evażjoni ta' taxxa. Il-tax havens dan kollu qabel ħar tas-sena. Nixtieq ukoll nikkonfermaw ngħidilkom li wara li ġi adottat il-pakkett ta' tax-xogħol, aħna rridu wkoll innedu garanzija għaż-żaża, Youth Guarantee Scheme, ġifieri għal dawn iż-żaża f'erba' xhur wara li jħallu l-iskola ikollhom offerta għal xogħol jew inkella ta' taħriġ jew bħala apprentice. Din se jkun finanzjat mill-ISF se jkunem u koll dawn traineeships, dawn ikunu tranzizjoni għal zazax tagħna biex simu xogħol fiss. Hemm ukoll sinjuri onorevoli membri mhux huwa l-compact biss li verament iridu naraw li jsir realtà huwa importanti li sal ħar ta' din is-sena nkunu il ħakna fejn fuq il-mekkaniżmu ta' supervizjoni għal banek il-kapitalizzazzjoni tal-banek skont il-mekkanizmu ta' supervizjoni dan biex nġibu iktar fiduċja u anki biex dan is-settur kun jistajħu deċiżjoni diffiċli u jagħti il messaġġ ta' stabilità. Ejja, ma naħtfu din l-opportunità u billi nilħu ftejn fuq dan kollu, dan kollu jġibna jgħamilna iktar kredibli fuq l-Unjoni Monetarja tagħna. Fuq dan il-mekkanizmu ta' supervizjoni uniku għal-banek, anki jekk hemm proċessi leġislativi oħra, il-Kunsill Ewropew konferma il-prinċipi ewlenin ġifieri dwar il-proposti tal-Kummissjoni dawn jinkludu ukoll il-fatt li l-Istati membri huma liberi biex jipparteċipaw. Dejjem edna aħna eh, ma rridux affarijiet ġodda fl-Ewropa. Hemm bżonn ukoll ikun hemm responsabilità meta jtieħdu d-deċiżjonijiet. Dan għal kummissjoni tfisser li x-xogħol irdu nagħmlu ma' dan il-Parlament l-integrità tas-suq uniku u kol xol tal-ICB. Jendu jkollu responsabilta għal supervizjoni prudenzjali u li tratta ma' kull bank fil-żona tal-euro u hemm il-funzjoni ta' supervizjoni u anki l-politika monetarja li jkunu separati. Fuq dawn affarijiet kollha se nkomplu naħdmu mal-Parlament Ewropew. Hemm punt importanti għal fatt li dan il-ftehim jrid jintlaħaq sal ta' din is-sena. Jiena nispera li l-gvernijiet jirrispettaw l-impenn li ħadu fuq l-iktar livell qoli. Ejja ma ninsewx għalfejn aħna qed nieħdu azzjoni hawnhekk aħna qed navvanzaw bil-ġbittana tal-kriżi rridu inneħħu rabta negattiva tad-dejn tal-bank u d-dejn u dan huwa xi ħaġa din hija xi ħaġa neċessarja u għanna bżon naħdmu fuq għalhekk għandna dawn il-proposti minnaħa tal-Kunsil ta' ġunju. Rridu nagħtu sinjal tep li ċittadini tagħna però anke l-imsiba internazzjonali kif ukoll investituri in ġenerali. Il-Kunsill Ewropew ukoll għal ħtieġa tal-abdazzjoni neċessarja ta' dispożizzjoni tal-armonizzazzjoni ta' riżoluzzjoni nazzjonali u l-qafas ta' deposit garanti fuq il-leġizlattiv, fuq leġislazzjonijiet bbażati bazati minnaħat maħruġi minnaħat tal-Kunsill u anki fuq il deposit Guarantee Schemes talbu kol konklużjoni rapida ta' single Book, l-inklużjoni tal-ftejim ta' proposti dwar il-rekwiziti ta' kapital mill-banek. Fuq daw kwistjonijiet kollha dan il-Parlament għandu rwol inċiżiv x'jaqdi u l-Kunsill u l-Kummissjoni se jaħdmu flimkien magħkom sabiex naħdmu u nimxu l-qudiem flimkien. Sur President, membri onorevoli, qabel ma inħares lejn l-elementi aktar twal biex ikollna aktar Unjoni Monetarja sħiħa irridu nitkellmu kol fuq il-2-pack Il-koordinazzjoni tal-budget nazzjonali huwa wieħed mill-pilazzi l-aktar importanti għat weġibit ta' din il-kriżi huwa fl-interess tal-Parlament Ewropew li aħna ninkorporaw ħafna elementi mit-trattament fiskali kemm jista' jkun fiħdan il-metodu komunitarju u dak li qed nagħmlu bħalissa bit-tupak. Issa li l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri bdew proċess ta' riflessjoni li ser ikop l-aspetti kollha ta' EMU aktar fil-fond l inklużjoni ta' solidarjetà nittama li nkun nistgħu naqblu li l-anijiet ta' Tupac jindirizzaw il-problemi kollha neċessarja. Rigward li MU, is-summit ukoll kienet okkażjoni l kapita ta' statu gvernijiet biex iħarsu aktar birreqa li l-kwistjoni tal- mandat temporani minn minħatajaj tal u tal komissjoni li sibi u il-Grupp ċentrali nixin nesħa u koll kontributi li tresqu mill-President Schulz u oħrajn. Ix-xar li għadda, aħna għadna li sarna ħorġu blueprint tal jemju qabel il konsil tal-Ewropew ta' Deċembru, għamek ħajkun hemm il-ħsieb tal konsil dwar il-passi kif aħna nistgħu nimxu biex ikollna jemju ġenwina. President, membri onorevoli, permettuli kentejn dwar il-kwistjoni ta' kapacità fiskali ta' Unjoni Monetarju Ekonomika kif diġa għattelkom fl-State of Union dak l-indirizz l-istqarrija li tajt ridu niżviluppaw governanza u tmexxija ekonomika flimkien ma' komunità kredibbli u kapaċità fiskali. Dan ser jikkomplimenta l-isforzi tagħna biex ikollna qafas vinkolanti u aktar b'saħħtu għal politika ekonomika b'mod partikolari fiż-żona ekonomika bħala mezz prinċipali biex nevitaw l-isbilanċi Għalkemm sar ħafna xogħol dan il-qasam permess ta' six pack u anki rekomandazzjonijiet ta' bażi tal-pajjiżi bost aktar passi importanti biex jispecifikaw kondizzjonijiet inċentivi partikolari u anke biex namlu l-Unjoni Monetarja Sostenibbli L-ideja u li ikolna arranġamenti kontratwali bejn l-Istati membri u l-Kommissjoni u tali arranġamenti jkunu jistaw jisqu ftejmiet li jkunu saru f'rekomandazzjonijiet għabbażi tal-pajjiżi biex jilħu l-anijiet tagħhom prorridu nkunu ċari wkoll li da m'għandu xejn x'jaqsam mad-deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-qafas finanzjarju multjanwali li jmiss li aħna nkunu nistgħu niddeċidu fuq fil-ġimgħat li ġejjin. Sur President, membri onorevoli, nixin nirringrazzja dan il-Parlament għal kontributi utli u l-kooperazzjoni kooperazzjoni ta'kom fuq dawn il-kwistjoni kollha. U affermi importanti li jkollna l-involviment tal-Parlament Ewropew f'kull stadju dan il-proċess. Aħna qed nfasslu sistema ġdida fejn aktar deċiżjonijiet se jittieħdu fuq livell Ewropew u għalhekk għandna bżonn aktar responsabilta' u rridu nfissaw responsabilità fej deċiżjonijiet jihtiedu dan ser ikun waħda mill-prinċipji fundamentali li ser jimmiraw diskussjonijiet tagħna fuq l-Unjoni Monetarju u Ekonomika fl-istess waqt irridu nassikuraw li aktar demokrazija tfisser aktar trasparenza u mhux aktar komplessitajiet. Diġana sistema komplessa bizzet dwar it-taħid ta' deċiżjoni fl-Ewropa u anki l-mekanizmi u l-istituzzjonijiet u l-proċeduri ser jagħmlu aktar ehm, ser ifixklu aktar jekk l-affarijiet ikunu aktar komplessi u jkun hemm aktar burokrazija l-urdu nżommu flimkien ma' qudin. Għandna bżonn aktar prinċipji għal dawn ir-riformi li ewwel net iridu nibnu fuq il għafas ta' istituzzjonijiet legali għabbażi ta' trattati fuq trattati tal-komunità. Aħna rridu nappoġġaw ukoll jkollna aktar integrazzjoni fiż-żona euro biex insaħħu il-munita tagħna tal-euro. Idu nassikuraw li jkun hemm konverġenza bejn il- membri ta' zona euro u l-membri futuri rridu nirrispettaw l-integrità tal-politika li kunu qed isiru fuq il-livell ta' 27 start membru, issa minn ftit ieħor 28 stat membru, speċjalment l-integrità ta' suq wahdini. Sur President, membri onorevoli, miri tagħna issa huma nfasla u maċari. Ejja ma ninsewx il-fatt li barra l- il-banking supervision u t-tupek għanna responsabiltajiet oħra dan din ir-rebbija, dan il-ħarifa. U għet nitkellem b'mod partikolar fuq l-MFF. Għet nistenna dawk il-gvernijiet li dejmet jitkellmu dwar ħtiġa l-investiment biex jipromovu tkabbir u xogħol u anki jikontribuċu l-appoġġ tagħhom għall-istrumenti għall-investiment fuq il-livell Ewropew. mil ġdid għal darboħra dan ser ikun test kritiku għall impentana tagħna lejn dawn il-politika. Matul dan is-summit aħna kellna l-opportunità li nibatu messaġġ importanti rigward il-Greċja fuq livell ta' żona euro. Fil-fatt il-konklużjoni u fil-fatt jinnilqal il-konklużjoni ta' dik il-laqa meta aħna għadna u ħanikwota aħna nistennew il-Greċja biex tkompli il-politika strutturali u politika ekonomika biex tħaffef ukoll il-pass tagħha fl-implementazzjoni ta' dawn din politika ekonomika dan iwasal ukoll investiment u anki tippermetti lil Greċja biex tkabbar u ġeddet il-futur tagħha fiż-żona euro. Jien naħseb li importanti li il- Gvern Grek esprimi din ir-rida u anki ħadan l-impenn u din it-tama biex iżom il-Greċja fiż-żona euro. Fl-aħħar il-Kunsill Ewropew diskuta wkoll dimensjoni esterna tal-azzjonijiet tagħna ħdimna wkoll fuq il-msiba strateġiċi tagħna bħal Ċina u anki biex ikona politika tajba għal kummerċ importanti ħafna li l-Unjoni Ewropea tiddefendi l-interessi tagħha f'dan din id-dinja globalizzata, però li nkunu miftuħa wa wieħed li jeleb l-isfidi għal dak li hu l-isfida ta' tkabbir u anke biex nieħu l-opportunitajiet għal aktar kummerċ u liberalizzazzjoni tal-kummerċ. Sur President u membri onorevoli, Huwa sinifikattiv li fi żmien fejn ħafna miċ-ċittadini tagħna jkollhom dubji dwar il-kapaċità tal-Ewropa biex tilħaq dawn l-isfidi, komunità internazzjonali permezz tal-Premju Nobel dan batinna messaġġ ċar, ġifiri d-dinja għandha bżonn Unjoni Ewropea aktar b'saħħitha għalek huwa onur li jkollna dan l-arfin għal proġett tal-integrazzjoni u tal-komunità ta' dan il-kontinent li matul dawn is-60 sena għamel tant xogħol, però huwa responsabilità wkoll u huma sfidi għalina biex nuru il-qulubija ta' kuljum. Qulubija ta' kuljum, kuraċ ta' kuljum li nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet, l-aħjar affarijiet li rridu nagħmlu billi navanzaw l-integrazzjoni tal-Unjoni Monetarja u Ekonomika u laqda fost l-Unjoni Ewropea rridu naraw li kuljum il-premju Nobel mux ħatkun ideja biss tal-passat imma għal proġett tal-futur. Unek nix ningrazzjakom ta' kollox u tal-attenzjoni ta'. Grazie tassew sur Barroso, issa nixtieq niftaħ id-dibattitu. L-ewwel qabel kollox fisem il-EPP nagħti kelma l honorable Dol. Sur President tal-Kunsil, President tal-Parlament, President Kummissjoni, eżis kollegi, natura tijaj u li inkun ottimist, però l-ottimismu tiegħi ġi imnaqar mill-realizmu għaliex dan huwa bbażat fuq azzjonijiet, fuq kisbiet. U anki għabbażi ta' dak li aħna ksibna datu l dawn l-aħħar 60 sena li huwa biss il-bidu. Għalhekk il-Premju Nobel mot li l-Unjoni Ewropea u għall-arfin ta' dak li aħna bnejna flimkien matul daw is-60 sena, però jien naħseb ukoll huwa inċentiv li morru iktar lil in. Jiena nemmen fl-Ewropa u nemmen ukoll fil-metodu tal-komunità, nemmen ukoll fil-valur mizju tal-Unjoni Ewropea li irnexxilu jikseb tant matul dan iż-żmien. Irridu nemnu wkoll fl-investiment tal-budget tal-Unjoni Ewropea li dejjem qed jitfa u jippompja biljuni ta' flus l-ekonomija Ewropej. L-Ewropa għandha bżonn politika ambizzjuża, għandha bżonn politika li terna nerġgħu nixprunaw it-kabbir u anke nimplementaw dawn it-tip ta' politika. Għandna bżonn politika ambizzjuża u jien naħseb li id-dibattitu wera biċ-ċar Dan kollu għalhekk nappella lil kulħadd biex wieħed juri responsabilità għandna bżonn għafas finanzjarju f'konformità ma' l-ambizzjonijiet tagħna għandna bżonn ftehim sa tmiem is-sena jekk aħna verament iridu nkunu kredibbli għal bqija tad-dinja. Sur President u President tal-Kunsill l-aħħar summit li kena kien passi ħor biex nilħu l-Unjoni Ekonomika tagħna. Il-kriżi tagħna hija waħda ekonomika, però l-iżbal tagħna kien li ma' naslux għal l-impenji tagħna u nżommu konformi mar-regoli aħna fassalna dawn l-ħarġu l aħna irfajna responsabiltajiet tagħna f'dan il-Parlament u ħloqna wkoll istrumenti neċessarja. Ġifieri t pakket ta' tmexxija ekonomika issa llum il-ġurnata dinija eh, hija liġi mhix edha fl-istatuti ma tittiġi implementata u l-istess nista' ngħid tat-tupek li ser jiġi diskuss iktar tard il-qudiem fil-lum. Eżis kollegi, waħda mill-talimit li ħana ħadna minn din il-krizi u li ma nistawx neskludu ċertu setturi mill-leġizlazzjoni tagħna, iġifieri settur bankarju. Il-grupp tiegħi huwa attent ħafna fuq dan is-suġġett u għalhekk nappoġġaw il-proposta tal-Kunsill noħol u supervizjoni bankarja. Falliment fuq dan il-punt, anki falliment ta' bank wieħed jista' jkollu impatt fuq sistema kollha kemm Jekk il-banek iħossu li ma gbar li jistaw ifallu f'dak il-kas, lebda bank mu għazarwis biex ikun uh, sorveljat. Aħna konvinti minn dan l-approċ. Iċ-ċittadini, kumpaniji u l-banek infushom irid ikollhom fiduċja fis-sistemi finanzjarji tagħna. Fil-partit li PP aħna ħadna l-impenn kollu biex nħorġu l-Ewropa minn din il-kriżi rridu nsaħħu l-Unjoni Ewropea li x'aħna nemnu li l-Ewropa hija soluzzjoni għal dawn l-20 sena l-Unjoni Ewropea suq waħdini tal-Unjoni Ewropea kien sinjal ta' suċċess, però jekk dan is-suċċess għandu jkun sostenibbli, irridu u rebek irridu nafsu lil ta' gvernu statijiet biex jimlew ixquq fis-suq waħdini. Hawnhekk qed naħseb fuq il-ħolqien ta' il-suq waħdini diġitali mingħajr ma nagħmlu dan, jekk ma nagħmlux dan ifisser li qed nitilfu tħul ta' biljun euro fis-sena. L-Unjoni Ewropea dafsa li pittoroq uħut jixtiequ li jirkupraw setatu kompetenzi għall-Unjoni Ewropea u li naqsu l- l-Ewropa għal zona ta' kummerċ, però l-Unjoni Ewropea jaktar minn hekk. Aħna kellna misrietna fundaturi dan huwa sinonim l-Ewropa hija sinonima għal prosperità u l-paċi u l-premju ingħata fl-Ewropa għax l-Ewropa kienet daw li kienet jidwi mad-dinja. Is-saħħa is-solidarjetà s-suq intern rridu niddefendu wkoll id-drittijiet tal-bniedem biex dawn ikunu eh, xhieda tal-valuri tagħna u aħna rridu morru lil minn hekk. President tal-Kunsill din hija xi ħaġa li jiena repetejt f'dan il-Parlament kemm il-darba f'żminijiet ta' kriżi aħna verament għandna bżonn deċiżjonijiet meta d-deċiżjonijiet jittieħdu jistgħu jittieħdu żbalji, però l-aktar ħaġa ħażina f'żminijiet ta' kriżi u li noqogħdu nistennew u nitfaw l-responsabilta eh, fuq miljoni ta' ċittadini. Ġifiri importanti li konna budget ta' paġġana euro, għamek nkun nistaw nuru irrida tagħna l-swieq u l-pija ta' dinja. Nawgura li kull suċċess għal dan eh, f'dan ix-xogħol. Nittamaw li inti tiġi lura hawnhekk eh, brigal għal mili ta' sessjoni ta' Diċembru. Nirringrazzjawk. Für die Issa fissem il-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi nagħti l-kelma l-Onorevoli Swoboda. Grazzi tas Sur President, President Varron Poi, nixtieq nibda fejn inti bdejt. Ġifri bil-kwistjoni ta' li sibi u l-ugwalenza s sessi. L-ewwel net jiena qed nieħu pożizzjoni differenti għabbażi u anki tal-argumenti li kienu qed idur ma' Sur però nixtieq nixtieq l-attenzjoni fuq dak li għattin tillum sun Varron Poj, għaliex dan mhux biżejjed, mhux biżejjed għalina f'dan il-Parlament, aħna maħniex lesi naċċettaw eh, li kolna skużi aħna nixtiequ li nimxu l-qoddim, irridu nibnu pontijiet, u l-President tal-Parlament ukoll bena pontijiet, u meta aħna nitkellmu dwar l gwarinza bej settim mhux bizzejt li ngħidu li m'għandniex bizzejt, ma rridux diskrizzjoni ta' sitwazzjoni, aħna rridu naraw kif aħna nistgħu nimxu l-qoddim u anki intejbu il-rekord tagħna. Issa ħana d l-Kunsill Jiena mhux se ngħid li dan kien riżultat negattiv, però il mm, patta tkabbir dan huwa tajjeb, però irridu naraw jekk dan xħat jaħdem jew le. L-istati membri rridu jagħmlu l-xogħol tagħhom, is-sem tagħhom. Il-problema bitkabbir mhux biss il pattat kabbir, u hija taħasra li llum m'għandniex aktar diskussjoni bir-reqa bid-dettall, dibattitu bid-dettall rigward il- mal-Kommissjoni u l-Kunsil għalfejn madhom ma dak li għalunna għalinna l-Bank Dinji fejn ħames mistaċċawx li l-politika tagħna qiegħda tmexxi tmexxina lejn riċessjoni. U hemm uħut li qed jipprevjenu li kollna dan id-dibattitu aħna għandna mhux patta tkabbir, għandna bżonn politika ta' tkabbir li ma toħodniex lejn reċessjoni ma li toħodna lejn itkabbiru l-impjieg. Aħna dak li nixtiequ nagħmlu nistrimaw. Mintom xtifmu li tkabbir fil-qat miexi id fit ma tkabbir ta' l-euroxettiċizmu Dik il-problema li għanna bħalissa u hemm ħafna diskussjonijiet, argumenti u xandir li qed jitkellemu fuq l-Euro Budget. Għalhekk nix inħeġġeġ il-Kummissarju kol però ma nix niddirizza il-problema li qegħdin nafaċċew bħalissa. Unjoni Bankarja kienet neċessarja għal ħafna żmien u ma konniex nafu dan malar biżejjed U dimix mhix dimix kwestjoni ta' bej Franza u Ġermanja, da' unna għandna żewġ raġunamenti differenti, żewġ ideologi differenti, hemm kwestjoni istituzzjonali li huma importanti li jistgħu ifasslu anki konvenzjoni, forsi nistgħu niddibattitu niddibattu fuq din il-kwistjoni anke f'Diċembru Umbat qed naraw f'ħafna mm, pajjiż li qegħdin jgħadu minn din il-reċessjoni mm, bħal Irlanda u Spanja, per nista' ngħidilkom u li fil-grupp tal-SND aħna ma rridux inħallu l-Ispanja u l-Greċja għal rashom. Aħna ma rridux naraw eh, Unjoni Bankarja irridu eh, naraw unjoni bankarja b'saħħitha li kapaċi tieħu inizjattiva bir regoli tagħha stess, però irridu hemm supervizjoni tajba, però Ejja ma nħallux il-kriżi jsir tinferex aktar fi Spanja u fil-Greċja, dan mhux għan dinja xi ħaġa inaċċettabbli għalina. Issa fuq il-kwistjoni ta' dimensjoni soċjali, aħna għandna bżonn dan il-ħames settur, il-ħames pilastru għal politika soċjali. Dawn ma meħtieġa ħafna sur rompoj, ma nistgħux nippermettu li affarijiet soċjali jsiru eh, għalihom, għal rashom. Fil-press conference rajna u kol li kienem li semmit ħafna l-mizerja u diffikultajiet. Pero aħna rridu nisimaw x'nistgħu nibdlu, is-soluzzjonijiet irridu. Aħna verament gburin bil-Premju Nobel. Jina, jina gburi ħafna anka l-grupp tiegħi gburi. Pero aħna irridu inkopru il-bażijiet kollha bl-inklużjoni ta' dawk soċjali u naħseb li hawnhekk aħna għadna ma wasalniex. U xi drabi aħna qegħdin niġbdu u nieħdu tril ħażina nkunu ċari dwar ħaġa waħda. Dawk li jixtiequ jagħmlu vito fuq il-budget kif irid jagħmel is-Sur Cameron. Però Sur Cameron ħanajdlu hekk ser ikun hemm soluzzjoni, ser ikollna dispożizzjonijiet u nimxu l qudiem ukoll għal-2013, però jista' jkun hemm ukoll pajjiżi oħra. Però kulħadd irid ikun fuq naħa waħda għal xinkella ser nispiċċaw għal sena tal-2012 bħala is-sena bażika, il-mudell għal futur. Mhux biżejjed li Sur Cameron jersa il-bot mill-Ewropa, u anki jitkellem fuq mal ehm, waqt l-isqarriet tiegħu fil-pubbliku. Dak jekku jrid jimxi id fit ma, ma jistax ikun magħna fl-istess ħin kontra tagħna u jimxi l-bot minna. Inti titkun fl-istess dajsa magħna tilab l-istess logħba jekk inti titkun tim fl-Ewropa. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten Herr Grazzi, issa fisem l-alde Sur Verhofstadt, President l-ONET nishtiq nilqa d-deċizjoni dwar l-Unjoni Bankarja fil-Kunsill Ewropew. Madana kollu nishtiq najdilkom li ħsib li diġaġi d-deċiza f'Ġunju. Iżda ma importax. Aħjar ikonna Kunsill Ewropew li deċidi darbtej l-istess ħaġa mill-li xejn. Klim li l-in mil mikrofonu Kuntent li qed nara li l-Kunsill fl-aħħar President qed jaqbel mal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Mill-bidunet taħna għedna li din is-sistema tkun applikabbli għad-banek kollha. U ta' kienet idea assurda li jkun hemm supervizjoni ta' uħud mill-banek biss. U nixtieq ngħid ukoll dak li qal il-kollega tagħna Sur Swoboda fuq l-iskeda ta' ħin Jina ma tantxina pozittiv fuq dan għaliex din l-iskeda dan il-kalendarju li deċidejna fuq huwa marbut ma xiex. Għal kalendarju tal-Ġermanja u jiena nħoss li hija irresponsabbli li rridu nistennew l-ewwel disa' xhur qabel ma nistgħu nibdew nimplementaw xi ħaġa li nistgħu napprovaw hawnhekk leġiżlazzjoni ġifieri sa tmiem is-sena. Disa' xhur biex noqogħdu nistennew xiex biex nistennew li l-kalendarju elettorali jitfassal u r-riżultati li, li feġġow fil-Ġermanja. Dan huwa l-metodu intergovernattiv jekk toqgħod tistenna darba wara l-oħra li joħroġ il-kalendarju elettorali ta' Franza mbagħad l-Italja u issa l-Ġermanja ma tagħmel xejn iktar. It-tieni punt li nixtieq nagħmel huwa fuq id-dokument, Sur President. Jiena naħseb li f'dan id-dokument hemm ħafna dejja tajbin, hemm idejajat b'xi diffikultajiet bħal pereżempju l-konflitt individwali. Jiena ma naħsibx li l-Unjoni Ewropea hija tassib ta' liġi privati, ġifri kuntratti bejn l-Istati membri u l-istituzzjonijiet Ewropej, le, aħna rridu politiki konġunti, komuni u rridu leġislazzjoni vinkolanti. it tieni punt fuq id dokument huwa fuq il-mutualizzazzjoni ta' dejn. Jiena Nishtiq nistaqsik sur Barroso, ħanamela kull darba, kull xar u nirkorri lejk. U nistaqsik fejn hija l-proposta tiegħek fuq il-fond ta' fidwa u l-bidu tal-suq tal-Eurobonds. Tafu li hija l-unika triq il-qoddim li bekk bija li max jista' jinżel fl-Unjoni Ewropea. Ejja nieħdu l-eżempju tal-Slovenja, inqas minn 60% ta' dejn pubbliku. Inqas minn 60% iżda fl-istess ħin għandhom deficit fiskali ta' bej 1.3% u kemm imax għandhom 6% bħala imax. Għaliex huwa suq zaħir u ħadd huwa interessat l-lum f'din il-kriżi li jishtri bonds ta' Slovenja u s-suq Ewropew għal Eurobonds u għall-unika triq l-qoddim għan bżon li niprofaw tupek, iżda l-pozizjoni tal-Parlament huwa ċar. Jekk mem lebda proposta fuq il-mejda fuq il-fond ta' fidwa, aħna mhux ħan niprofaw tupek. U l-istess japplika l-proposta ta' Sinjura Schobler u għajt li jrid il-superkummissarju għall affarijiet ekonomiċi u monetarju u aħna mhux nimxu f'din id-direzzjoni anke jekk jiena favur din il-proposta. Dejjem jekk ma jkunx hemm proposta fuq il-mutwalizzazzjoni tad-dejn u fuq il-fond ta' fidwa. U anke fuq is-suq tal-Eurobonds. Aħna sodi fuq din il-pożizzjoni mhux senċedu fil-Parlament Ewropew għaliex nafu li hija l-unika soluzzjoni biex intemmu din il-kriżi. Lilin minn kwalinkwa miżuri oħrajn li rridu nieħdu. U għalhekk fl-aħħar xaġa kompletament differenti sur President is-Sirja. Jiena naħseb li wasal iż-żmien li l-Kunsill Ewropew jagħmel xi ħaġa. Ir-rebbieħ tal-Premju Nobel għall paċi jagħmel xi ħaġa. Tfisser xi ħaġa, nafu l-kol hemm bżonn fis-Sirja, għandna malar kemm jista' jkun li jkun hemm żona ta' blat titjir biex bekka sad ma jistax jagħmel dak li jrid Eh, kifet jagħmel bħalissa li juża l-forzi tal-ajru tiegħu biex jagħmel massakru ta' niesu stess, tal-poplu tiegħu stess. U qed naraw li qed isir kważi bħal Dresden, bombardamenti ta' kuljum mill-forzi tal-ajru tas Sirja u l-bliet li qegħdin eh, jikrollaw. Għalhekk naħseb li l-Kunsill Ewropew irridu jagħmlu xi ħaġa u hija ħasra li mhux qed jieħdu responsabilta anke l-istituzzjonijiet l-oħra fuq dan l-iskandlu. Grazzi. Grazzi, Sulver Hofstadt. Issa nadil kelma li Sinjura Harms fisem il-grupp tal-ħodor. Sur President, kollegi, l-għannet fuq il-kwistjonijiet tan-nisa fl-Unjoni Ewropea jena nishti il-res l-Sinjura Redding naħseb li proposta taħħa fuq il-kwoti miexa fil-direzzjoni tajba, tfaslet tajjeb, u nħeġġeġ l kull kummissarju mara fil-Kummissjoni Ewropea jressaq dan il-punt il-qoddim. Kwalinkwa mara fl-Unjoni Ewropea li appellat biex ikun hemm influenza fir-rigward l-Unjoni Ewropea biex ikolla jett madwar l-Unjoni Ewropea titkun taf li rridu nitkellmu dwar il-kapaċità u l-arfin ta' dak li jkun nisa oħra għandhom ikunu jafu li lesti li jresqu miżuri bħal kwoti u din hija l-idea li naħseb għandha tħeġġeġ lil kulħadd biex jappoġġaw l sinjura Redding fil-Kummissjoni u anki l sur Barroso. Jiena Sur Barroso nistennik li tieħu inizjattiva pożittiva f'dan rigward li permezz tagħha tkun tista' uh, tfisser li l-Unjoni Ewropea tispikka fuq dan u tappoġġa li Sinjura Redding fuq dan. Hija ħasra li s-sur Mersh kellu jkun involut f'din il-kwistjoni tas-Sinjura Redding. Naqblu li ma nix naċċettaw din. Nafu forsi għalik tajjeb sul varrompoj, tajjeb għalik li n-nisa ikunu rappresentati fil-Bank Ċentrali Ewropew forsi iktar tard mill-2018. Aħna ma rridux li dan iseħ, aħna rridu nmara fl-Unjoni Ewropea, fil-Bank Ċentrali Ewropew, u jkollha tkun qiegħda valuta fejn hemm l-aktar poter. Din hija xewqa tagħna. Sinjuri, il-Premju ta' Nobel għal paċi eh, semma f'dan id-dibattitu għalhekk nistaqsi jekk Kon żbaljata dwar dan kollu? Qed nitkellem dwar meta smajt din id-deċiżjoni mill-Kumitat tan-Nobel jiena qajt verament imqanqla. Kważi kienet premju personali li natatinna. Naħseb li huwa rekonoxximent ittra ta' mħabba biex ngħidu hekk għall proġett Ewropew. U dan fisser li jiena ħares lejn is b'stennijiet differenti minn li kelli fil-bidu stajna nistennew li kaħinu hemm xi tip ta' indurar tal-pillola biex dak li jkun jiprofa jgħatti l-affarijiet l-iktar importanti iżda aħna qed nagħmlu appell. Appell biex nkunu aktar ambizjużi fl-Unjoni Ewropea biex ikonna aktar ħsieb li jimxi l-qoddim. Din kienet l-appell u propju juri għaliex ingħatajna il-Premju Nobel għal-Paċi. Irridu naħsbu fl-imkien x'ksibna fl-imkien u x'nistgħu niksbu iktar il-qoddim. Alex Sur Varrompoj, it tieħed aktar ħin fir rigward l-Unjoni Bankarja u jider li dan nistaw ma jamlinix differenza għax rajna li l-affarijiet kif ġew kif seħħu taħt is-sur Trixef, taħt il-ġestjoni tiegħu, il-kriżi mhix daqshekk għalila imma għaddit fażi kronika biex ngħidu hekk iżda jekk jogħġbok tantx tieħu wisqħin imbagħad. U jekk jogħġbok tagħmel stqarrijiet bħalma milt fid-diskors tiegħek tal-lum Jiena naħseb li tmim ta' Deċembru m'għandux ikun il-bidu ta' supervizjoni ċara tal-banek fazi legali ċara, rridu nsemma affarijiet li laqas bissadhom issemmu f'dan id-dibattitu. Dawn l-affarijiet irridu jkunu operattivi, qed nitkellem dwar l-investimenti, l-sirkolazzjoni u l-possibilità biex ikun hemm l-eluq tal-banek jew inkella li l-banek ngħinuhom fl-Unjoni Ewropea rridu namlu nitkellmu fuq il-suġġett ta' responsabilità demokratika li treġġa lura l-fiduċa. Fadlinna ħin ta' Deċembru ekkettu inti sur pojat li kollox ħajimxi għall-aħjar. Forsi qed taqra statistika differenti minn dik li qed naqra jien. U forsi nistgħu impartu l-statistika tagħna biex naraw x'qegħdin naraw ma jien għandi ċifri mill-Bank Dinju mill-IMF li juru li austerità aggressiva biss u politiki bħal dawn mhumiex se jtejbu il-budgets tal-istati, għandna deficits ola fil-pajjiżi li għaddejjin mill-kriżi l-aktar u għandna ekonomija li qed majna mhux biss fil-ekonomiji tal-pajjiżi imma fl-Unjoni Ewropea qed tibatu minn qatt kbir qed narawh kull imkien fl-Unjoni Ewropea, speċjalment qatt fost iż-żgħażagħ u fid-dawl ta' dan jiena naħseb li Dak li qalu l-IMF kif ukoll il-Bank Dinji huwa importanti jekk aħna rridu rkupru ekonomiku ta' veru rridu nqisu dan l-affarijiet u rridu mmorru lilin mill-austerità biss jew politiki ta' deficit biss. l kupru ekonomiku jista' jseħ biss permezz ta' politiki ta' tkabbir. Issa nħarsu l-qoddim biex naraw se proponi sur Tajani per eżempju u anki sur Ottinger naħseb li qegħdin jippruvaw jimxu lejlanijiet għaliex inkella l-strategija tal-Unjoni Ewropea l-2020 issir tramejta skontom il-Kummissarju Tingeru Tajani għalu affarijiet li huma laqqas biss konna nimmaġinawhom qabel. Għalhekk nixtieq nikkonkludi eh, President Hollande ta' Franza u l-Kanċelliera Merkel staqsow min rebaħ jekk trid evidenza li l-premju Nobel għal paċi ma kienx mistħoq hija mistoqsija li titisseħ. L-Unjoni Politika hija tweġiba, Unjoni Politika aktar b'saħħitha. Din trid eh, tittieħed minn ridni li għandhom fid dawn iż-żewġ entitajiet. Għalfej qed iżomma mal-pożizzjoni tagħkom Olandu Merkel u tfisser li situazzjoni tmur għallar. U rridu nispjegaw il dawn nis nies għala Franza tittamel trasferiment ta' sovranità tagħha lej Brussell. Grazzi ħafna. Signora Sinclair, jek joġbu. Grazzi President. Bħala point of order nixtieq nistaqsi aħna l-koll nistgħu niskorru l-ħin b'żewġ minuti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 Hemm affarijiet tajbin li joħorġu mill-Kunsill tal-ġimgħa li għaddiet. Pereżempju l-appoġġ għas-suq waħdini ta' 27 stat membru li niżviluppaw aktar kummerċ miftuħ, it tneħħija ta' burokrazija u t-tneħħija ta' xi proposti ta' kommissjoni pendenti dawn affarijiet tajbin. U rridu naraw aktar azzjoni fuq dawn l-inizjattivi kollha u ċertament il-grupp tiegħi ħajappoġġak sur Barroso biex dawn l-inizjattivi resqhom il-qudiem. Madana kollu, fir rigward is suġġett tawlini tad-dibattitu tagħna għal darboħra l-kriżi Ewropea, l-kriżi tal-Euro, naraw li summit ma wassalx rizultati. riżultati. Sur Varron Rompuy, kemm inti u Sur Barroso tkellmu f'din il-Kamra wara summit ta' qabel Ġunju. U tkellimtu dwar li tagħmlu bilanċ bej responsabilità u solidarjetà, hemm bżonn li dan huwa importanti qed dak iż-żmien u fadal ftit passi lejn l-rkupru. Iżda matul is-sajf kien ċar li xi stati membri ewlenin li kellhom ħsibijiet doppji dwar dak li kienu qablu fil-bidu u dawn il-passi ftit il-qoddim ġew ehm, meluba minn passi lura ta' granċ. U għalhekk jiena rajna li din hija opportunità għal darba oħra li intilfet. Rajna li l-opportunità li intilfetħet mill-Bank Ċentrali Ewropew biex nimxu l-qoddim u biex ikun hemm irkupru ta' swieq intelef dak iż-żmien u intelef issa. Xinajdu dwar l-iskeda l-mekanizmu ta' supervizjoni, il-klim li ntazel berreqqa dwar l-appoċ reċiproku, dan ma wasal ma wasal qatt u anzi reġġa lura dak li kien konna binna dwaru f'Ġunju. Dan zid zil-firda bejn il-tramuntana u nofsinhar tal europa Ma nistax nibqgħu għaddejjem b'dan l-istaġnar, b'dan is-sovranità tal-budget min-naħa u mill-banda l-oħra dawk li ma jridux jagħmlu trasferiment tas-sovranità u tal-kontanti tagħhom. Jidher bħalma qal Survar sur Verhofstadt m'għandniex opportunità li nimxu l-qudiem lejn soluzzjoni għall-kriżi qabel l-elezzjonijiet tal-Ġermanja. U l-problema li t naffaċċaw hija waħda ta' tmexxija. Eżempju topiku li semma f'dan id-dibattitu Meta l-Unjoni Ewropea ngħatat dan il-Premju Nobel famuż, mill-ewwel kulħadd beda jqgħod ifettaq minn ħajġbar il-premju, minn ħajamel id-diskors, minn ħajamel l-istqarrija fiċ-ċena, u jiena bdejt naħseb dwar dawk il-mexejja politiċi kollha organizzazzjonijiet li tassew ħaqhom jiġbru dak il-premju tal-li waslu l-paċi fl-Ewropa, tal-li żammu sodi fil-gwerra birda u tal-li marru kontra il-pożizzjoni tal-Unjoni Sovjetika. Il-President De Gaulle, Thatcher ta' NATO, il-Ġwanni Pawluttini fost oħrajn ħadd minnhom minn dan eh, fil-kamra li jridu jresqu xi persuna minn din il-lista li semmejt. Jidher li kellhom xaġa komuni, kellhom kuraġġ politiku, kuraġġ biex jieħdu sogru politiku, iżommu sodu jagħmlu sagrifiċċji għal dak li jagħmlu fih. Kontrast ta' diqa li għanna fil-Europa tal-lum fejn hemm deċiżjonijiet politiċi importanti li qed idumu biex jittieħdu iskeda tal-lura u l-realtajiet qed tiġi ignorata. Xi ħaġa ta' diqa kienet li dan il-premju nata lill-Unjoni Ewropea mhux għaliex aħna qed nindirizzaw b'effettività l-kriżi kurrenti imma x'qed infallu li nagħmlu dan. Mhix messaġġ ta' tifħir lil mexxej Ewropej huwa qatt ta' karità. Il-premju ma natax l-Unjoni Ewropea għaliex hija b'saħħitha u sejra tajjeb imma nata issa għaliex l-Unjoni Ewropea hija dajfa u sejra l-ħażin. U dan sar ċar mill-kwotazzjoni stess fit tħabbira jekk rajtu għasow U għalek għajan nitfaw fil-ġemp l-auto tifħir u l-nqodu su subajna lej xurxin, iżda għajan nieħdu deċizjoniet urġenti meħtieġa biex bekk l-ekonomija Ewropea tkun kompetittiva u biex innidu l-proġett mill-ġdid. Grazie. Das Wort hat jetzt für die Vereinigte Linke Frau Zimmer. U issa naddu għal GUNGL l-Onorevoli Zimmer. Sinjuri, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lil Rebecca Herms u l-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Il-bira pereżempju ħadu deċiżjoni li ser jibatu rekomandazzjoni din il-ġimgħa li s-sur Merx ma jkunx eh, jieħu l-kariga fil-Bank Ċentrali Ewropew. Dan jibgħat sinjal ċar li nittama jkollu l-appoġġ ta' maġġoranza mill-Parlament Ewropew f'meta jasal il-waqt. id-deċidu qed nibatu sinjal ħażin li ngħidu li l-Ewropa tista' tibqa' sejra ek li tkun monopolju tal-irġiel. U dan ifisser li huwa sinjal. Dan jidher kullimkien nitkellmu dwar il-kohezjoni soċjali u reġjonali, iżda mbagħad dejjem tkun vuċi ta' raġel li titkellem fuq dan u naħseb li xi kultant ikun hemm rappreżentanza nieqsa flok rappreżentanza ta' veru ta' kulħadd, speċjalment in-nisa. Il-konklużjonijiet intqal li kien hemm żewġ rebbieħa li ser jitkellmu fuq il-mikrofonu u mbagħad kellna l-istess repetizzjonijiet tas-soltu. Naħseb li kulħadd eh, telef din ċirkostanza x'kull ma jiġri huwa li jippruvaw jigwadanjaw il-ħin. Aħna rridu nikkoreġu r-rotta tagħna fil-politika Ewropea u pereżempju anke fil-patt tal-impigi. Nistgħu nkunu seri u nibatu rekomendazzjoni li minn dan il-Kunsill eh, najdu li fl-aħħar mill-aħħar dak li importanti huwa l-programm ta' riformi strutturali fil-Istati membri u xinajdu dwar in-nefqa reġjonali, xinajdu dwar meta nitkellmu dwar l-impigi u l-kooperazzjoni. 25% għal ISF, per eżempju, dan ħaj jitnaħħa, ħaj jintelef, il-pjattaforma biex nġildu l-esklużjoni. Din hija battalja li rridu nkomplu. Li nelbu l-effetti tal-faqar, per eżempju, f'miljuni ta' nies madwar l-Unjoni Ewropea, soħ oħra. Mbagħad ħares lej konklużjonijiet u titkellmu ħarsu lejn il-Premju Nobel u din hija xi ħaġa li jistħoqilna. Iżda mhux jekk naraw ir-rekord tal-affarijiet soċjali, donna li dan is-sinjal bidlin nieħta taħt fuq. Għanna nifmuħ bħala li l-austerità mux bizzejed biex wassalet kabbir waħda. U xinajdu dwar ċifri tal-IMF? Dinja politika li fisret li mijiet eluf ta' nis eh, fl-Unjoni Ewropea waslu għall-esklużjoni soċjali u nataw il-ġemp aħna rridu patt li ma jmurx kontra il-drittijiet u l-jeddijiet ta' dan tal-istituzzjonijiet u anke ta' dan il-Parlament Ewropew. Għanna bżonn drittijiet soċjali li jitkellmu favur id-99% tal-poplu Ewropew. U mhux xi ħaġa li tkun qed tiddetta l-affarijiet għal 1% fil-mija tal-popolazzjoni. Aħna rridu distribuzzjoni ġusta taħlita ġusta u rridu nagħtu ħarsa lejn min kienu il-vitmi tal-kriżi, min kien il-ħatja tal-kriżi. Issa xi ngħidu dwar ehm, l-allokazzjoni ta' fondi li jmiss 600 miljun euro din hija sempliċement biex tagħmel servizz għal dejn fir-rigward il-budget. Iżda il-biljun effettiv huwa għal-banek. L-istess ingħata l-Portugal 78 biljun euro. Iżda kemm minn dan wasal għal budget nazzjonali? Ħafna inqas U dan mhux bilanċ, dan mhux kwistjoni li niksbu bilanċ, rridu niksbu bilanċ ġust u rridu nagħmlu kupru tal-banek. U għalhekk l-iskeda għall-Unjoni Bankarja għandha timxil qoddim, għalhekk ejja nieħdu l-ħin meħtieġ biex niżguraw li nitkellmu dwar rekapitalizzazzjoni tal-Banek Nazzjonali, mhux mandat tal-ECB li tkun is-sit tal pajiz li tiddetta l-affarijiet tal rwol komplementari li huwa meħtieġ mal-Bank Ewropa għal investiment irridu niġbdu ħabel wieħed, naqilbu l-folja, mbagħad inkunu nistgħu nitkellmu dwar il-Premju Nobel għall-Paċi. Grazzi. Fissem li FD, Sir Farage, Sir Van Rompuy, meta inti l-ewwel derta hawnhekk eh, bid-diskors li kienet ta' spisa, jiena eh, kontet li inti eh, l-assassin ta' demokrazija u fil-fatt inti arminek arminek armi li sibt li kont se tkun jiena sibt li se jkollna Unjoni Federali iżda jidher li b'kull diskors li tajt inti li trid huwa s-subjugazzjoni subġugazzjoni totali tal-istati għall-istrutturi mingħajr demokrazija fi Brussell Jiena nirrispetta l-bailout, jiena ħsibt li jiena rajt il-bailout stajt nara l-paniku hawnhekk f'din il-kamra. Iżda inti b'qajt kalm għax inti rajt il-bailout bħala l-opportunità tiegħek biex tieħu l-kontroll. Aħseb dwar l-Irlanda, illum ġurnata kif qed tiġi ġestjonata Greċja malli titħol trojka 50 uffiċjali jibqaw xiftit jiem fil-pajis, is situazzjoni u mbagħad jgħidu il-Prim Ministri li huma biss ġugarelli eh, jibqahem x'għandhom jagħmlu. Spanja se tieħu bailout, ħafna hawnhekk li jixtiequ li Spanja taċċetta l-bailout biex eh, huma wkoll ikunu soġġetti għal din l-ordni ġdida. Sir Monti fl-Italja fil-fatt huwa ħerqan biex eh, il-pajjiżu jkollu l-bailout għax hu qed jibża illi demokrazija parlamentari tista' twaqqal l-Unjoni Ewropea. Għalhekk naħseb li jidher biċ-ċar illi il-fazi li jmiss u ma dawk li mandoġ bżon bailout, intkom tridu illi jiffirmaw il-garanziji dwar il-budget biex ikollhom il-poter biex iwaqqaw il-budget nazjonali wara li daw għadhom il-parlamenti nazjonali. Jena għandi ngħid li l żona tal-euro hija post ħażin ħafna ekonomikament, soċjalment, politikament u nibża li l-pajjiżi intrapolati hemm ġew se jibqgħu hemmhekk fil ħabsa l ħafna snin. F'dan l-isfond il-Nobel Peace Prize ingħata lill-Unjoni Ewropea vera illi ehm, illi ma kienx hemm gwerra mill-1945 iżda ma kienx hemm prospett ta' dan inti intkom qed tgħidu li ġermaniżi huma ħażin għażef fil-fatt it-tedida ġiet minn Russja għandna nirringrazzjaw in-NATO, nirringrazzjaw il-miljuni ta' soldati Amerikani li eh, servaw f'pajjiżna biex ikonna l-paċi, iżda jiena ma naħsibx hekk. Aħna ninsabu fl-Ewropa mifruda, għandna neonazis li qed jitilgħu, għandna l-dimostrazzjonijiet violenti fit-toroq. U jiena naħseb illi l- premju ta' paċi Nobel qed jiżvaluta da kollu. Nasab illi fir-Renju Unit hemm għandna maġġoranza li trid titlaq mid din l-Unjoni. David Cameron qed jipprova ikun euroxettiku meta jiġi hawnhekk imbagħad meta jmur id-dar um, jgħid li rebaħ iżda hu um, għandu problema għax uh, u qed jitlef fil appoġġ ta' miljuni ta' votanti. Grazzi. tisem il-non-attached, signora Sinclair Kirchbock. Grazie ħafna. Għal darboħra għanna summit li prometti soluzzjoni jizda bil-fġejni naraw li ma tantx tkun ta' soluzzjoni l-eurokrati li huma kompetenti. il-krizi finanzjarja ntużat mill-pala strument għal iżjed Unjoni Ewropea et inħalsu prezzoli għal eh, dakollu. Tallimtu xej minn dan kollu il-President Barroso u l apparatċik tiegħu ma jimportom xej għal persuna ordinarja. Dan sar kollu eh, minn fuq il-kullas tal-Greċa u il-żida eh, ta' 43% tal-suicidi hemmhekk jiena inħasba dwar il-Renju Unit barra mill żona tal-Euro iżda rridu u l prosperità tal-belt tal-Londra. David Cameron ta' il iva l-Unjoni Bankarja iżda maħa xej għaliex għax ma nistax għanna nerġaw negozzjaw dawn il-setat l-ura mill-Unjoni Ewropea il-klim tijaw ma vojta għanna għanna Cameron li fil-fat um, spiċċa l pudl tal-ċanziller um, Ġermaniża. U il-persuni kollha li ġożvijati mit tmexxija tagħhom u għalhekk jiena qed qed ngħid li eh, l-appoġġaturi għandhom jiffaċċaw li David Cameron għandhom jibbattu messaġġ lilu li jridu jir-referendum. Grazzi. Grazzi. Fisem PPE Sur Kasulides ikjaġ bokal minuta u nofs. Grazie ħafna Sur President. L-approċ minn mill-isfel il-fuq eh, pass pass fuq periodu ta' erba' snin il-ċiksa pazzol għal biex nġildu u biex niproteġu l-Unjoni l-Unjoni Budgetarja b'din l-Unjoni ehm, tlestit iżda d-deċiżjonijiet huma ma' Ehm, imxekla u huma ambigwi, l-implementazzjoni qed isir bil-mod ħafna, s-swieq qed bħeffa illi eh, ma nistawx niġġilduha il għanna perikolu immorali hawnhekk fejn il mini ħalla sitta xajrit ħallas għar-rikapitalizzazzjoni tal-banek privati għar-riskju tagħhom il-banek iridu eh, jissilfu mill-IMS taħt kondizjonijiet li għandhom jiġu stabiliti fil-xur li ġejjin fuq il-level eh, tal-Bank ċentrali u bekk neħu il bis tal-istati membri għal fisem il-banek. Jekk numru ta' banek għandhom bżonn ta' poċ dirett issa dana minħabba huwa minħabba il-ħtieġa ta' rikapitalizzazzjoni għal livelli ġodda meħtieġa u għal għas-self mux um, ehm, b-servizzi minħabba l-krizi ekonomika u għalek dan il-mekanizmu l-ġdijt għandu japplika retroattivament u jkopri il-banek li issa jinsabu f'din il-situazzjoni diffiċli. Grazzi. Grazzi sur Kasulitis issa fisam l-SND sur Juan Kokki, kħaxbok. Grazzi ħafna sur President il-Konsil ta' Ottobru ġi deċiż ehm, ġi deċiż biex implementa deċiżjoni maħuda f'Ġunju għalhekk l-Unjoni tal-Banek għandha ehm, tiġi waqfa fl-2014 u bekk nkunu nistaw eh, nisorveljaw 6.000 banek fl-Unjoni Ewropea permezz ta' fond u hekk nistaw nifaċċaw kriżi banek iżda danna se fuq il-ċittadini Ewropea xal darboħra il-ħaddiema u ċittadini fl-Ewropa mhumiex responsabbli għal din il-kriżi. Responsabbli il-veri huma finanzi stess illi ħadu l-post tal min jieħu jagħmel il-liġijiet illi jista' jduru fuq iċ-ċittadini u jagħtu tort lilhom għal bżonn tagħhom għal paċi soċali jistajt dik għal problema sul Van Rompuy. Għanna nħarsu lejn kwistjonijiet soċjali hawnhekk u dawk demokratiċi u għalhekk ħafna ċittadini issa qed jaqgħu fl loro llum il-ġurnata. l-lum il ġurnata fil-rapport ta' Titan eh, fil-Komitat tal-Ikon jgħid li jista' jkollna l-Unjoni Ewropea li tista' tiġi kompletata jekk ma jkollniex um, demokrazija sieħa u um, pat soċjali dan ħarsu lejn il-semestru Ewropew il-Parlament għandu jkollu il-ikollu um, seta wkoll fil rigward tal-Trojka. u għandu jkollu id-dritt li intervjeni u għandu jkun hemm rabta fil-gwar tal-budgets Ewropej biex ikunu jistgħu jiffaċċaw dawn ix-xokk simmetriċi. Inti qed dan stess ukoll Sur Van Rompuy li dan il-fond għandu jirċievi riżorsi fil-tul, għandu jiġi ġestjonat fil-kuntest tal-metodu komunitarju biex inkunu nistgħu nsalvaw l-Unjoni. Naħseb li ħafna minna naqblu illi mhux se jkun hemm tranzizzjoni federali li taħdem fir-realtà jekk ma jkollniex solidarjetà progress soċjali u passi demokratiċi li jittietu fil-verità u hekk għandna nibatu fil-messaġġ tagħna fil-ġejjeni. Grazzi. Yes, għanna ta' minuten. Grazzi. Grazzi tassew. Neħseb li hawnhekk għandna problema ta' żmien. Bil-kontra ta' dak kollu li, li ntqal ma naħsibx li hawn xi ħadd qiegħed sostnina aħna tinħarsu li l-ġurnata tal-lum, inħu per eżempju l-kwistjoni tal-Unjoni Bankarja. Din kulħadd favorija, però titkun taħdem, titkun operattiva minn għada. U mhux minn hawn ftit ieħor, aħna rridu wkoll naraw il-kapitalizzazzjoni tal-banja għaliex kella din il-problema se ssir ikbar, mhix ħaġa daqshekk intelligenti, imbagħad aħna rridu wkoll mekkaniżmu ta' solidarjetà bsuq tal-bonds qabel ma l-pajizi jibdew verament jitilfu ħajjithom. Aħna rridu kon nirċivu l-politika adegwata għal inkella nkunu f'reċessjoni jena għamlu hekk qabel ir-reċessjoni għal inkella naħseb li ħankunu tar twis. Umbat għanna l-ugwalenza bej sessi u l-istituzzjonijiet. Għandi 30 sekond oħra x'nitkellem jien il-Bank Ċentrali Ewropew għandu nuqqas ta' nisa fuq il-bord tagħhom. U rridu naħdmu għalija mis-sena l-ġejja di għaxin xi kredibilità ħankunu qegħdin ħajkolna meta aħna niddefendu meta niddefendu drittijiet tan-nisa u l-pajjiż li qegħdin hekk aħna rridu nrispettaw l-ugwaljanza f'kull pajjiż. U anki leġittimità din hija importanti u hija importanti llum mhux għada għaliex inkella aħna ser nitilfu l fiduċa fost il ċittadini its eh, frakzjoni għar Epping. Grazzi, Sir Epping. Sir President, l-ewel net nixtieq l lilek Sir Barroso Sir eh, Van Rompuy għal eh, Premju Nobel. Sfortunatament ma nistax najt prosit li Sir Fidel Kadros, il-Viċi President ta' dan il-Parlament fuq it-Televiżjoni Spanjola għal suġġerixxa li jibgħat il-Gwardja Sivil fuq Katalonja fil-Gwardja tal-Indipendenza. Din il-dan il-komment kien eh, ħadna xokk bih ħares li simili għal David Cameron fil rigward tal-Iskozja, l-indipendenza fl-Iskozja, għal Iva jkonna referendum fl-2014 u hekk għandna nagħmlu mhux bl-armata iżda bid-demokrazija. Fiżegazzjoni eh, tal-rimarki tiegħu isur Fidel Kwadro bat itra u hawn qiegħda l-itra. U l-affarijiet darru l aħjar jiena meta rajdin litra jiena ħadd l-impressjoni li danna kien abbozzat mill-ġeneral Franco wkoll u ma xe l-indipendenza paċi u demokratiku u stess u fil kwarta dan il-premju Nobel xe jagħmel u inti xe tagħmel eh, Sir Schulz. Sir Schulz, inti jett iva Sir Fidel Kadro fil-fatt kellem dwar l-opinjoni privata tiegħu ma kienx qed jitkellem bħala viċi eh, President sa' hekk melu, u viċi President u eh, il-ġimgħa kollha fil-fatt Sur President iġviri taħrax realtà. realtà Jiġifieri sejjaħ l president il-viċi tal president tiegħu biex jippala jagħti um, jgħid skuża lil din l-awla u li u għandu um, jirriżenja u ma jisħoqlux dan il-premju jiena għandi ngħid Fidel kwalis dan venta. Grazie ħafna. Zgur li satina l-opinjoni tijak dwar il-Konsil Ewropew fil-ġejjini sur sur ħaġi Giorgio. Issa qabel hemm mistoqsija sur Epping qabel tista' tipproċedi. Kollega. Inti sajt il-ftit ħin li kellek biex titkellem biex tinsulta l-Ispanja għabbażi tal-ignoranza tiegħek inti ovvjament inti ma tafx dwar l-Kostituzzjoni Spanjola żgur eh, konta fil-li Sur Fidel eh, kienet jitkellem biss kont il-Kostituzzjoni. Barra minn hekk dawn huma opinjonijiet personali li m'għandhomx jittieħdu konsiderazzjoni jiena ma naqbilx mal-opinjoni tiegħek. Grazzi. Sur Epping, tixtieq tirrispondi jekk jogħġbok? L-uniku punt li xtaqt nressaq, Sur President, huwa li jiena minniċet qed nindaħal fil-kwistjonijiet interni ta' Spanja, iżda jiena ma naqbix ma napprovax eh, dwar il-komment tal-Viċi Presidenta tal-Parlament li l-armata għandha tintbat. Għandha tibqa fidejn il-votanti u mhux l-armata, inti taf l-istorja tal-Gwardja involuta jkjoġbok il-poplu għandu jiddeċidi u stess. Grazzi. Grazzi, l-kellimni Mrs. Ħagġi Giorgio għal-minuta jgħaxbak. Kollegi, rajna deskrizzjoni ħażina ħafna tal-situazzjoni, kera ħafna smajna l-Sur Van Rompuy u l-Sur Barroso, issa la darba ksibna l-analizi tagħhom x'se nagħmlu issa se nkomplu b diskussjonijiet bil-mod biex naraw meta se d deċiżjonijiet xi darba fil-ġejjeni. Jiena naħseb li m'għandniex nużaw id-demokrazija kontra n-nies, kontra l-poplu. Għandna nibdew naħdmu għandna nsibu mod biex nerġgħu nikkapitalizzaw il-banek. Ma nistax naċċettaw is-sitwazzjoni fej il-Ispanjoli u oħrajn qed ikollhom iħallsu il-konti dawn il-kontijiet. Ma nistax nitkellem iżjed ċar minn hekk. Kważi wasanna, qegħdin fin-nofs qed naħdmu fost it-tifrik issa. Maħniex qed nitkellmu dwar 9% tal-riżorsi tal-riżorsi propri tal-ħtiġijiet eh, kapitali u l-aħħar Signora Tavelek, Grazie ħafna. Sur President, fil tal-Premju eh, tal-Nobel meta tmorru biex tiksbu dan il-premju għasbu dwar ċittadini Ewropej li fil-fat ħadmu huma għal dan il-premju. Speċjalment ċittadini li nsabu fil-naħat tisfel illi għandhom problemi biex jibqaw ħajjin fil-kondizjonijiet li għandhom qed jesperjenzaw u anki ċittadini fin-naħa ta' fuq U mbagħad komplu bil spirtu ta' solidarjetà hemm dawk fin-naħa tal-fuq li jappoġġaw il-ċittadini li nsabu fin-naħa t'isfel. Dawk huma demokrati reali, dawk li jemnu bisħeħ fi viżjoni Ewropea. Meta nitkellmu dwar il-tkabbir u l-impjegi. Ma nix ninsaw ma nix innaqsu il-fondi strutturali għax dawn jistaw jgħajnu il-pajjiżi stess u fil-fatt huma iċ l iżvilupp huwa tkabbir tal-naħat isfel. Grazzi ħafna, Sur Melta, Grazzi ħafna, Sur President. Int għalli li mhux se jkun hemm deċiżjonijiet veri meħuda iżda differenzi tal-approċċi tagħna. Ta Issa fil-fatt mhux tibdiliet fir-realtà qed naraw iżida fiċ-ċentraliżmu illi waslu eh, biex iż-żona tal-ewra waqgħet eh, f'sitwazzjoni disastruza, issa fil-gwar tal-żona tal-euro se jkollna unjoni fiskali li se permetti l-Brussell eh, tikkontrolla l-budget nazzjonali se jkollna sorveljanza iżi stretta għandna nilqgħu din iżda fl-aħħar mill-aħħar se għandna bżonn se nispiċċaw bħafna spekulazzjoni mhux trasparenti li u min ħallas it-taxxi se jkollu ħallas għal-panek u bekk m'għandniex kontribut serju biex tispiċċa krizi għal fl-aħħar mill-aħħar għandna bżonn ta' reforma riforma serja tal-Unjoni tal-Munita. tal unjoni tal munita Issa zona tal-ora se tiġi ċentralizzata anki jiżjed se jkollna l-Eurobonds u eh, budget iżjed ċentralizzat fl-aħħar mill-aħħar. U dan huwa irrevokabbli il-debitu se jinġabal kollu flimkien. Issa Sur Mauro għal PPA e, Kirchbach. Grazzi tassu President, President tal-Kummissjoni. Is-sur Mawr qed jitkellem jixtieq jgħid xi ħaġa. Huwa jinsab fil-familja politika tagħkom, jiġifieri suppost għandkom turuħ ukoll kortezija. Skuża li l-Presidenti tiegħi mela b'mod ġenerali, sur President tal-Kummissjoni. Meta nqis l-affarijiet inħoss li l-affarijiet mixjina l aħjar, però l-impressjoni rigward dak li ser jiġri issa l-qudiem minn dal-Kunsill l qudiem irridu naraw ser jiġi eh, jekk irridux nerġgħu niġu għal affarijiet li diġa suppost ksibna. Għalhekk, meta nqisu l-mekkanizmu uniku ta' supervizjoni li huwa kompromess bla dubju tajjeb, x'inhi l-intenzjoni tal-Kummissjoni se tagħmel sabiex tinvolvi l-istati membri biex jippostponi dħul fis seħ ta' din ta' dan il-mekkanizmu. Ser tagħmel il-Kummissjoni sabiex tara li żomm il-pożizzjoni tagħha aktar rigoruża. Għaliex ħafna drabi tfakkar f'bosta stati membri minn responsabiltajiet minn nis responsabli li żmien jiswa l-flus, iż-żmien prezzjuż. U jekk ħajkunem hemm stati membri li jitolbu aktar żmien, Wieħed mhux qed iqis il-possibilità li qed jinħela l-ħin u qed jiġi pospost il-ħin mot indefinitiv u l-deċiżjonijiet importanti mhux qed jittieħdu sabiex wieħed ikun jieħu daw id-deċiżjonijiet b'determinazzjoni għalhekk kien nħoss li riżultati tal-Kunsilli tal-Kunsill huma pożittivi pero fl-istess waqt wieħed irid jagħmel dak kollu li jista' il pressjoni kollha neċessar sabiex inkunu effettivi mill-bidu. Dank Herr Mauro, das Wort hat jetzt Sozialdemokrat-Fraktion Herr Signori Presidenti. Evoli Gualtieri, munita komuni għandha bżonn unjoni ekonomika ta' veru mhux sistema ta' regoli u disciplina imma gvern ekonomiku bażati fuq istituzzjoni demokratiċi u li għandu rizorzi adegwati. U għalhekk il-Parlament qed jinsisti ma jeżistux soluzzjonijiet faċli u leġittimi li jibbażawruhom fuq il-metodu komunitarju fuq l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u li il-Parlament Ewropew huwa il-Parlament tal-Euro għaliex l-Euro hija il-munita tal-Unjoni. Hija xaġa pożittiva li fil-konklużjoni tal-Kunsill dawn il-prinċipji tqajmu mill-ġdid, però mbagħad importanti li nsostnuhom b'koerenza. Kapaċità fiskali biex namlu tajja par reċessjoni huwa neċessarju, però importanti najdu biċċar li din il-kapacità fiskali tista' u għandha tkun parti mill-budget tal-Unjoni u tiġi bbażata fuq rizorsi propji addizzjonali u barra minn hekk ma tistax tkun diversiv biex nilludu ruħna li għandna kapaċità komuni ta' eh, ġestjoni ta' d-dejn. Għalhekk irrid ikollna kontratti individwali. Dawn jistgħu jiddeterminaw li jkun hemm trasfer trasferenza li tista' ssaħħa l-iżbilanċ ekonomiku Għalhekk il-Parlament qed jipproponi xi ħaġa oħra differenti, għanijiet ekonomiċi u soċjali li jorbtuna definiti permezz ta' deċiżjoni ko deċiżjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea, gvernijiet u parlamenti nazzjonali kompetenti meta jiġu biex jiddeċidu kif insostnuhom. Dan l-approċċ joħodna lura għal viżjoni fejn kellna żmien aktar ambizzjuż u realistika fejn l-Ewropa u l-istabilità u tkabbir u demokrazija jimxu id fit u għalhekk huwa indispensabbli li jkollna ħames pilastru soċjali tranzizjoni federali li lesta li tibdel il-kunsens ta' tibni il konsens ta' ċittadini fuq roadmap. L-ewwel net iridu ntejbu l-linja tal austerita u l-metodu intergovernattiv b'deċiżjonijiet imħafna imħaffa li jistgħu jisfruttaw il-possibilitajiet li ħerġin mitratati li jagħtu lok għal tkabbir fl impjek u tkabbir innifsu. U mbagħad li jkollna elezzjonijiet għal għal-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea u li jkollna konvenzjonijiet li tista' tagħmel tajjeb għall gvern demokratiku għall-Unjoni Ewropea u l-Munita. Il-Parlament jisfida il-Parlament ser jagħmel dak kollu biex ikun jista' jilħaq dawn l-għanijiet. Das war Brok, haben Sie sich verirrt? Das Wort hat jetzt die Frau Kollegin Bowles. Grazie tassew nagħti il-kelma l-Honorable Bowles. Grazie tassew kemm hawn nies li jifmu l-implikazzjonijiet ta' supervisur waħdieni. Jidirli li l-Unjoni Bankarja qed iddu din is-sitwazzjoni minn ma tieħu l-impen veru. Għandna l-verżjoni l-ħafifa minn arma torbot il-flimkien l-istati membri b'mutilizzazzjoni de facto. Aħna nittamaw li però din kollha tkun teoretika, però li ċittadini għandhom ikunu jafu fil-istess waqt sabiex nevitaw l-mutilizzazzjoni li SSM edha mek u qed nippruvaw ukoll nikkapitalizzaw il-dejn ta' Spanja, però dawn huma marbutin kollha ma' kondizzjonalitajiet oħra Dura x'inhi l-aġila li għandna. Intom qegħdin tippruvaw tafsu biex ikolkom aħbar tajba qabel ma' ċittadini jibdew jifmu x'inhu mal-veritajiet, jew qabel il-Parlament isib situazzjoni jew soluzzjoni oħra u jibqa' jipposponi sal-aħħar. Aħna qed nippruvaw naħdmu biex nieħu l-iskeda. Però qed nara li leġiżlazzjoni qed tipprova tiġi e, e, xprona tal-qoddim wisq malajr qabel ma naslu verament ta' soluzzjoni propja. Jiena u koll rigward l-Unjoni Bankarja mhux qed nara l-ebda sinjal tagħha fit-CRD erba'. Allura x'inhi li sibiti tittamel xi ħaġa u żomm idea fuq dan u twaqqafa? Issa rigward l ugwenza bej sessi fl icb aħna għanna bżon aktar fatti mill-klim u dan jottu kol għal wedit l-oħra li saru li saru rigward l-ugwaljanza fi sessi fuq sma oħra pero li fallew kompletament. Grazzi tassew l-Onorevoli Bowes sanati l-kelma l-Onorevoli Stassin. Grazzi tassew. Sur President, il-konklużjoni tal-Kunsil kienu eżerċizzju li waslu għat kabbir, jitkellmu dwar tkabbir sal-2020 u jitkellmu kol dwar laqda tal-Unjoni Monetarja. Jekk aħna e, qed nippruvaw nkomplu ninħbew pero naħbu rasna dawn il-problemi tal-Unjoni Ewropea. Jekk aħna ħanibqgħu naħbu rasna, però mhux ħa naffaċċjaw ir-realtà maġġoranza ta' ċittadini tagħna ma jridux li jkollhom iċedu l-kompetenzi tagħhom, aħna nafuhom daw ir-realtajiet, kollha demokratiċi, allura għalfejn dawn is-sinjali li ġejjin mis-soċjetà mhux qed jittieħdu bis-serjetà. X'irid jiġri? X'irid jiġri biex aħna nindunaw li ma nistgħux nibqgħu mixjin hekk. Hemm ħafna tensjoni soċjali fost iċ-ċittadini, hemm ħafna inċertezza, nuqqas ta' sfiduċja naqsa ta' fiduċja, allura dan huwa stat politiku li huwa żbaljat. Ejja natu libertà li ċittadini sabiex bekk nerġgħu ntejbu id-demokrazija tagħna u anke jkollna titjib fil-demokrazija tagħna. Nagħti l-kelma l-Onorevoli Odi. Grazzi tassew sur President, President tal-Kunsil, President tal-Kummissjoni. Punta proċedura. Niskuża ruħi u niskuża ruħi għal konferenza tal-presidenti, skużani li jina ma konċ Eh, ma konċ naf, ma konċ preparat għalix kienem il-Kunsil tal-Gerk u kol. Jien naħseb li taqbel li kiku aħna kellna nħejju l-affarijiet flimkien naħseb kienet tkun ħaġa tajba kiku stajna nifmu dibattitu politiku aħjar fil-Kunsil innifsu jiena diżuppuntat bir-reżultati m'hemmx biżejjed, m'hemmx affarijiet biżejjed dwar it kabbir m'hemmx proposti fuq l-investimenti jew fuq l-infrastrutturi u xiqrajna dwar dan kollu fi xandir li kienem ftejm dwar skeda għall-Unjoni Bankarja. Pero xinajdu dwar relazzjoniet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri? Jena unnek għandi diffikultà hawnhekk għalhekk aħna nħarsu li l-riformi nazzjonali fi Franza taħt fijan jingħataw proposta li ġew aċċettati mill kunsil ta' Ġunju mill-President il-ġdid ta' Republika mbagħad kien hemm karatteristiċi oħra li rriżultaw minn stati membri oħra li tkellmu dwar dejn pubbliku, riforma ta' pensjonijiet, is-suq tax-xogħol, eċetera, eċetera, dan saru fi Franza. Allura importanti li nżommu daw rakkomandazzjonijiet tal-pajjiżi f'moħħna mbagħad rigward id-dimensjoni soċjalista jkollna wkoll relazzjonijiet kontrattwali għaliex artiklu 156 ta' trattati permetti għal dan, pero aħna rridu naħsbu wkoll dwar pajjiżi oħra u anke l-paga minima. Dan għaliex kif attinti sur President rridu nġibu l-fiduċja mill-ġdid fil-Unjoni Ewropea. Aħna t nagħmlu politika biex eh, noħolqu politika biex nerġaw nġeddu mill-ġdid il-fiduċja ta' tittadini. Grazzi tas-sena til-kelma issa lill-Onorevoli Guerrero Salom aħna rridu naraj najdu li iva sar progress dan il-Kunsil, pero u kol nistaw najdu li ma kienx daqsek progress mħaffef u forsi ma sarx bizzet progress. Namlu progress ma miexin u bil-mod. U il-lanijiet li t-niprofaw u għet jimxu aktar il-bot, għalek jina ħassajt li pero kien samit pozittiv, ħanajlek għalfejn, xie deċizjonijiet ġew repetuti Pero naħa l-oħra ċertu miżuri verament kienu infasla b'mod konfus ħafna. Il-politika tal-austerita li ġiet advokata ma kienx marbuta ma' politika soċjali issa rigward ir-repetizzjoni ta' ftehimiet. Mela, jien ikolli ngħid li kien hemm kważi 30 summit. U dawn is-summit kważi kollha kienu ma' xuħdej xurxin kien hemm wieħed tal-2010, kienna kwistjoni tal-austerità, mbagħad kien hemm l-2011 kien l-enerġija. Pero il-kwistjoni tal-austerità saret, pero mbagħad meta nqisu tkabbir, tkabbir ma rajna kważi xejn. Kien hemm progress verament li mexa bil-mod. U il-konklużjonijiet ta' sekwit jgħidu li wieħed irid jimplementa deċiżjonijiet li ġew eh, deċiżi, però il-kwistjoni vera u li meta nħarsu lejn daw il-konklużjonijiet insibu li aħna qegħdin naħdmu pero l-affarijiet minn fuq il-karta għal fatti mhux qed isiru tassew. Rigward ukoll iż-bilanċi m'hemmx ukoll komponent soċjali b'saħħtu u xi ngħidu dwar id-dialogu soċjali fix-xogħol tal-Kunsill u nixtieq ngħid ukoll li hemm riski li huma marbuta ma' dan kollu. L-istati membri edin jindirizzaw il-problemi tal-faqar, għanna bżon approċ Ewropew, għanna bżon iktar xogħol f'dan il-qasam, unbat inkun nistgħu nagħtu leġittimità għall-Unjoni. Grazzi tassew il-gerrora nat il-kelma l-Onorevoli De Grandes Pasqual. Grazzi tassew, Sur President. Hemm prinċipju antik, sinjuri, li ħireġ mill-isfera legali. U dan ifisser li meta aħna nidħlu fiftemin aħna rridu nirrispettaw dan il-ftemin. U jien qed naħseb hawnhekk dwar il-miżuri importanti li l-Kunsil ta' Ġunju adotta sabiex nindirizzaw il- kriżi qed naffaċċjaw u dawn il-miżuri jinvolvu il-swieq u anki laqaw ukoll numru ta' deċiżjoni li jistgħu ineħħu u jwaffu iċ-ċiklu ħażin li qegħdin fihom il-banek hemm pjanijiet li e u lejn EMU aktar solidu, Unjoni Bankarja u anki impenn biex inkoll ukoll ndefendu il-Munita tal-Ewro, però l-aħħar kunsill wera li l-konklużjonijiet tal-Kunsill għandu aspetti wkoll pożittivi. Kwistjonijiet marbuta ma' progress lejn l-Unjoni Bankarja u anki pożittiv li kellna ftehim fuq il-27 star membru biex ifasslu SSM Hija idea tajba wkoll li l-Ministri ta' Zona tal-Euro jimplementaw din it-tip ta' idea, però hemm ukoll kritika li tissemma f'dak li hu il- deċiżjonijiet unilaterali tieħdu minn ċertu stati membri, però rridu nqogħdu attenti rigward interpretazzjoni individwali ta' deċiżjonijiet li jittieħdu għaliex dan jista' jagħmel dannu kbir l-ekonomija u rridu nkunu wkoll attenti li ċertu ftejemiet li jsiru fuq soġġetti li eh, ma kellhomx jiġu diskussi, però hawnhekk qed nitkellem fuq SSM u dan għandu jikop l-istituzzjonijiet kollha finanzjarji rridu wkoll ikollna eh, fonta garanziji ta' depositu u il-sopravivenza ta' l-munita tal-euro hija marbuta mal il-ħol inadegwat ta' Unjoni Bankarja. Grazzi. Grazzi ta' sew l-Honorable De Grandes nati l-kelma l sur Bullman fisem l-SND, Sur President, eżis kollegi. Is-summits isiru kull darba, pero l-Unjoni Ewropea tibqa' xorta ammirata fi ħizmin kriżi. Għandna appelli li saru għanna bżon il ħol inta xogħol u l-tkabbir, pero Sur Barroso minn issa saċar snin oħra intom tidu tagħmlu xi ħaġa sabiex bekk tajnu l-Ewropa toħroġ minn din il-kriżi. Ħadd ieħor ħadd ma dan ix-xogħol għalikom. Sur Barroso, inti għandek strumenti u s-sur Andor u kol jista juża il-toolbox u l-kommissjoni u kol tista tagħmel hekk. Allura fejn mhux qed nużaw strumenti li għandna. Speċjalment meta aħna nżommu mal-obligi li għandna. Aħna qed ngħidu l-istati membri li issa għandkom responsabilta li tnaqsu l-impjeg bċertu perċentwal kull sena. Għalfejn ma nies ma nistawx namlu daw id deċizjoni jew daw l-obbligazzjonijiet obbligatorji biex wieħed inaqas il-qat fost iż-żgħażagħ. Għanna bżon għalhekk iktar inizjattivi, iktar kompetenzi fi sfera ekonomika li tiġi investita fl-Unjoni Ewropea dan u l-każ, però min qed jagħmel xiex? Meta is-sur Schleifer, Ministru tal-Finanza tal-Ġermanja, ġi hawnhekk fostna u tkellem dwar Kummissarju tal-Finanzi b'saħħtu għandna l-Lolli Ren u jien perswas li tismana bħalissa f'din il-kamra is-surren dan dinja diskussjoni tajba ħafna ta' xogħol jekk inti tixtieq tikber tikseb aktar kompetenzi u setat, però hawnhekk jeżisti deal ċar inti innegozjajt il-mandat tiegħek mal-Parlament Ewropew ma' din il-Kamra u ovvjament dak ser ikun sebħ ġdieħ, ġdid. U bat ridu naraw kol xixtiqu l-kapitali, jekk irid ikollna kuntratti bilaterali ma' persuni li ma irċevux jew ma femux dan kollu tinnegozja il-mandat tiegħek ukoll ma dan il-Parlament aħna għandna toolbox għandna l-istrumenti u għalhekk rridu nużaw nistgħu insaħħu dak li għandna m'għandniex għalfejn noħorġu eh, baffarijiet ġodda ma nibżon inżidu affarijiet oħra rridu nibnu fuq dak li diġa għandna. U dan hu l-mod kif nistgħu nħorġu mill-kriżi, grazzi tassew.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 aħna rridu naraw kif il-mod kif qed naffrontaw din il-kiża mhix ħaġa adegwata u ma kienx ma teħdux deċiżjonijiet laqas l-aħħar summit kien hemm biss ċertu indikazzjonijiet, ċertu rakkomandazzjonijiet huwa bla dubju importanti li jkun hemm sorveljanza importanti u koll li niggarantixxu li jkun hemm ħidma tajba bbażi ta' prinċipi li jgvernaw l-istituzzjonijiet tagħna u rridu naraw ukoll li id-deċiżjonijiet ma jibqgħux fuq il-karta ma jgħaddu għal fatti. Ma nistawx nieħdu deċiżjonijiet ta' malaj mbagħad niżbaljaw li mbagħad ikollhom konsegwenzi kbar fuq il-ċittadini tagħna. Ġri mhux biss fuq dawk li diġà fiż-żona ewro, euro, manki dawk li jixtiequ jissibu fiż-żona euro. Għalina jidher ċar li Is-soluzzjoni tal-kriżi għalhekk tittiġi titkun waħda trasversali rridu nqisu realtajiet differenti tal-istati membri. Allura sabiex insalvaw l-euro irridu naraw li jkun integrazzjoni sħiħa aħna li fil-ġejjin nixtiequ nissieħbu fl-euro nħossu li hija naċċettabbli nitkellmu dwar Ewropa aktar sorveljanza maġla.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 il-Bank ta' Investiment Ewropew importanti li jilab ir-rwol tiegħu speċjalment għal dawk l-istati membri li għadhom qegħdin minn żmien ta' aġġustament. Qed nitkellem fuq il-pajjiż tiegħu il-Greċja u pajjiżi oħra li qegħdin għaddejjin minn din il-kriżi. Irridu naħdu l-frott ta' dan kollu però wkoll meta niġu għal mekkaniżmu ta' supervizjoni dan huwa mod kif aħna nistgħu nħarsu ktar birri għalejn laqda ekonomika monetarja. Pero il-banek aktar parli jkunu parti mis soluzzjoni jistaw jkunu kol parti mill problema Issa, l-ugwanza bej sessi, din sejra l limit diskussjoni Aħna ma ksibniex il-premju Nobel għal dawn l-aħħar sitt snin, pero dan huwa imbassar ukoll fuq il-futur, tħares li l-futur u dan du xieqsam ukoll dwar l-ugwaljanza bej sessi tkabbir l-iżvilupp, eċetera, eċetera. Grazie. Grazie ħafna. Sajmis l senjura Tyson fisem il-PPE. Grazie ħafna. President, Presidenti, dawn l-aħħar snin tildu ħafna passi sabiex nindirizzaw il-kriżi. Ma kien hemm modi standard u modi inqas konvenzjonali. Kien hemm min kien tal-barri li noħorġu baffariet li huma barra mitrattat, iżda l feduċa ma l lura u hija xi ħaġa li jenna bżonna, na bżonn il feduċa jekk tassew irridu noħolqu u ġdid klima ekonomika u monetarja li tħeġġeġ u tkwassal għad kabbir u l-impigi il-problemi strutturali għandhom bżonn soluzzjonijiet strutturali fl-Unjoni Ewropea u l-lin. Ejna toħarsa lejn ir-roadmap aħħarija ta' Unjoni Ekonomika u Monetarja Ġenwina li eh, Sur Van Rompuy u presidenti oħrajn ħadmu tjaħdmu eh, fuq dan biex bekk nitalmu mill-lezzjonijiet u mill-iżbalji tal-passat u din id-darba nġibu żewġ u naħħuhom dawk il-nuqqasijiet li hemm. Ovvjament ma nistgħux nistennew Din hija xi ħaġa li nistennew l-ġimgħa li għaddiet fil-Kumitat Ekon ivvutajna r-rapport tagħna dwar il-binjiet lejn il-roadmap. U aħna eh, inna nistennew dan qed nitkellmu dwar il-pedamenti, il-pelastri, iżda mill-ħames pelastru l għandna bżonn ġifieri id dimensjoni soċjali. Bekk nifhmu x'inhu r-rwol ewlieni tagħna. Palissa wasanna fil-proċess emendatorju bl-Unjoni Bankarja, bil-test tal-Kummissjoni nasbu li nista' jittejjeb, iżda m'għandux ikun raġuni li jkun hemm xi dowmin. Matul din is-sena fl-Ewropa nistgħu nimxu passi ta' ġgant il-qoddim jekk kulħadd jerfa' r-responsabilità tiegħu. U fil-Parlament Ewropew ma nkunux nistgħu eh, naċċettaw dowmin jekk nistgħu nagħmlu dan. Grazzi, sal-Onorevoli Rangel. Grazzi, President. Presidenti, jina l-għannet nishtiq najt li nilqa rizultati tal-Kunsill. Dan qed ngħidu minkejja l-fatt li d deċiżjonijiet aħħarin qed jitħallu għal tard wisq. Iżda xorta waħda nkiseb xi ftit progress. Issa, Jina naqbel bisħiħ ma' sur Kasolidis u forsi nista' nressaq mistoqsija li president tal-Kunsill. Hemm pajjiżi li qed jaffaċċaw diffikultajiet u s-siltu biħġarhom sabiex ikun hemm implementazzjoni retrattiva biex jifseparaw id-dejn sovran mid-dejn bankarju. Iżda il bira smajna stqarrijiet mill lola awtoritajiet tal-Ġermanja u Franza li qalu li ħajindirizzaw l-Irlanda bħala ka speċjali. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi għajja din. Il-Kunsill qabel għal xi ħaġa li tkun trattament diskriminatorju viżavi pajjiżi oħrajn u joħloq differenzi bejn l-Irlanda, Spanja, Portugallu, pajjiżi oħrajn? Issa fissam il-PPL Onorevoli Royal. President, Presidenti, aħna għanna problema kbira fl-Europa u konna qbilna li l-ewwel qabel kollox irridu nħaffu l-proċess fin-nefqa tagħna tal-flejjes. Irridu riformi strutturali u rridu nħeġġu tkabbir. Bħala affarijiet minnhom. U l-verità hija li l-progress huwa wieħed kajman, iżda hemm moviment il qoddim xi kultant ikolli diffikultà li nifhem bħalli kieku dejjem irridu nqogħdu nivvintaw l-affarijiet li diġà jeżistu. Diġà qegħdin fi triq it-tajba, Sur Van Rompuy. Grazzi ħafna għall appoġġ wiesa li urajt li urejt fir-rigward progress gradwali l-qoddim, mhix xi ħaġa ġdida dejjem li titfaċċa mhux maraklu kull darba iżda progress sistematiku li jżid u li jiġma iktar eh, progress bil-mod il-mod huwa progress bil-mod imma sigur. Il-affidabilità tittimxi qabel ma nibdow nieħdu deċiżjonijiet ta' kaf kaf. Mhix idea ta' xi ħaġa mhux ġenwina li noħorġu b'xaħġa ġdida, irridu nibbażaw l-affarijiet li huma siguri fuq supervizjoni bankarja. Mhix kwistjoni ta' djufijiet, il-President semma dan, irridu naraw jekk dan jaħdimx jew le. Kwistjoni sempliċi. Inti tkellimt mal-Autorità Bankarja Ewropea, konna nafu x'kienet ħablinna rasna fir-rigward dan il-punt, iżda rridu progress biex naraw x'ser jaħdem u mhux nieħdu deċiżjoni ta' darba fil u daqshekk. Grazzi għal dan il-proċess sistematiku il-qoddim u naħseb li dan huwa triq il-qoddim li jista' jimxi iktar il-qoddim iktar mill noqogħdu nagħmlu b'satem fir-rotu nifintgħu xi ħaġa ta' kafkaf. Grazzi ħafna. Grazzi, dan jitem id-dibattitu u issa nistaw naddu minnu fiħa l-proċedura KHDI. Għandi talba kbira minnaħat għal-kelma minnaħat għal-kollegi. Nafu li għadna ma wasanix għatmim sħiħ ta' dibattitu għanda 5 minuti imma għandi lissa twila ta' kollegi li jishtiqu l-mikrofonu. U li jishtiqu jihdu sem f'dan id-dibattitu. Jena diġa ġibdu l-attenzjoni minn si ilu ġifiri ili moħħi moħħijem biex nara minni xtiq jitkellem. Jina nissuġġerixxi li kulħadd jieħu postu l-ewwel net għaliex fadlinna it-tweġibiet mis-sur Varrampoj u s-sur Barroso. U najt dawk li qegħdin jaraw il-proċeduri ta' din il-Kamra mill ehm, post tal-viżitaturi fuqna Mhix ħaġa tajba li jekk hawnhekk ikun hawn min ma jistax jisma' għaliex kulħadd qiegħed jagħmel konverzazzjonijiet privati fil-kuruturi ta' din l-awla għalhekk inħeġġeġ il kulħadd li jagħti widen lill-kelliema tagħna. Jekk iġobkom. Inkella misser inkompli bil-kellim li jmiss u bil-bija ta' dibattitu. L-uxxira nitlobhom biex kelmu il-min qed jagħmel il-konverzazzjonijiet privati jisom klikek li formaw fil-kuruturi u twaqfuhom minnu fih. U jekk ġobkom informaw il-kulħadd li rridu jieħdu postkom postom għaliex inkella jiena ħanibqa' noqgħod ngħajjed bil-lingwi differenti u nibda l-ewwel bi Spanjol. Għaliex almenu nikkonvinċi xi nostu żana membri biex ipoġġu bil-qeda u jieqfu mill-konversazzjoni privati. Sur Alvaro, Ma tantx qed taħdem. Inti President. Mela, Nerġgħu nibdow, issa nibdow bil-proċedura KHDI l-ewwel net l-Onorevoli Podimata. Grazzi President, l-aħħar Kunsill Ewropew fakkarna li fuq medda twila ta' żmien mixjin fid-direzzjoni tajba, iżda fuq medda qasira ta' żmien irridu noħorġu minn din il-kriżi ċara. Irridu nieħdu pożizzjonijiet fi spirtu ta' ġustizzja soċjali għabbażi ta' demokrazija li mbagħad jistgħu jiġu implementati. President tal-Kummissjoni, dawn huma konklużjonijiet importanti u l-Kummissjoni għaltenna li se jresqu proposta fuq kooperazzjoni msaħħa u l-fatt huwa li din hija ġustizzja soċjali xi ħaġa li verament nistgħu ndaħlu f'dan il-kuntest bħalissa. Dan importanti fuq livell nazzjonali kif ukoll tal-Unjoni Ewropea, importanti għal Greċja, iżda jekk aħna rridu progress mhux biżejjed li ikun hemm il-wedid tal-gvernijiet, il-nies iridu jarfu li s-sagrifiċċji tagħhom ma kinux għal xejn b'xejn. Dan huwa l-bażi li aħna ħa niksbu l-appoġġ ta' ċittadini u għalhekk irridu nżommu mal-wedid li aħna nagħmlu. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa l-Onorevoli Jordan. konkretne prioriteta kare u tim ċasu. Grazzi ħafna. Jena naħseb li hija xaġa tajba li l-Kunsill ħareġ bi prioritajiet konkreti importanti ferm f'dawn iż-żminijiet. Nixtieq nsemmi xaġa li l-kollegi m'għamlux. Ma semmawx. Rridu nagħtu priorità bħala l-Ewropa għal żona ta' riċerka. Din tibqa' priorità rridu tassow nimplementaw il-proċess tal-Ljubljana. Dan ifisser iktar riċerki, iktar riċerkaturi, iktar kondizjoni taħjar għal riċerkaturi. Rridu pagi indaqs għal valur indaqs tal-istess riċerki. Rridu naħdmu f'dan ir-rigward u rridu nejnu l-riċerkaturi. Deficit ta' 3% jgħat fidejn l-ewwel qabel kollox l-investituri privati. U għalhekk fl-aħħar mill-aħħar naħseb li s-suq intern tina biżejjed eh, opportunitajiet biex niżviluppaw il-potenzjal tagħna. Nafu li din hija xi ħaġa li titqis fin-negozjati tal-budget għaliex budget baxx fisser li ma stajniex inżommu mal-wedit tagħna. U barra minn hekk irridu nagħmlu tentattivi biex niġġieldu kontra kwalinkwa tip ta' frodi naħna kontenti li l-ġimgħa d-dieħla ħajkun hemm delegazzjoni fl-Iran, imma aħna nixtiequ ngħidu li dan mhux xira. Grazzi President il-ċittadini tagħna ser jilqaw il-punti li saru fuq it-kabbir ekonomiku minn naħa tal-Kunsillu, it-kabbir jibbaża fuq il-kummerċ, ma ħafna minn dan il-kummerċ huwa intern. Walek nistaqsel il-Barroso, ser jagħmel biex jikkonvinċi l-Istati membri biex jiliminaw l-ostakli għal-kummerċ biex jekk il-Kunsill ikun jista' jwettaq dak li qal. Se namlu fi rigward is-servizzi, se namlu biex ikun hemm il-potenzjal sieħ ta' suq waħdini. Il-Sur Barroso se jagħmel biex jirtira minn uħut mill-proposti li semma biex bekk inneħħi il-pis regolatorju. X'fuq xi qed nitkellmu? X'inhu l-proċess estern? Nilqgħu il-konklużjoni tal-Kunsill fuq il-Ġappun, Singapore, fost oħrajn iżda tinsewx l-Istati Uniti u ċ-Ċina Kuntenti bil-faċilità ta' Connecting Europe iżda jekk l-Ewropa trid tasal għal għanijiet titwassal għal mezzi biex kun tista' tħallas għal għanijiet. Il-President, grazzi l sur Watson, issa l-Onorevoli Van Dalen. Voorzitter, op de top is gesproken over het bankentoezicht. President, fis-summit kien hemm min tkellem dwar is-supervizjoni bankarja u pjanijiet jekk il-Bank Ċentrali Ewropew ser ikun is-supervizur lini. Iżda xiri ta' l-aħħar minuta ta' sovereigns li ma tantx ikunu tajbin eh, ma tantx tkun soluzzjoni, rridu indipendenza minn darba oħra u mhux noqogħdu nżidu il-kontabilità tal-banek bil-gvernijiet li jieħdu fidejhom is-sovranità ta' dawn il-banek. Għandna bżonn supervizjoni bankarja, għandna banek li jridu jaħdmu, iżda iż-żewġ naħat tal-munita jridu jaħdmu. Supervizjoni bankarja ma tiġix mill-autorità politika, stabilità, il-patta stabilità u tkabbir ifakkarna li dan l-approċċ ibridu ma tantx jaħdem. Supervizjoni bankarja miex il-medicina għal kull problema miex xi tip ta' panaċea għandna l-Italja, l-Irlanda, Spanja, Greċja, hemmhekk qed nitkellmu dwar il-futur tal-euro. U rridu natu ħarsa lej dan mill-prinċipju l tagħna, grazzi. Tajjeb wisq, jieti President għandi żewġ kellima oħra, is-Sinjura Gurmaj. Grazzi ħafna, Aziz President, kollegi, l-ewwel net kumment dwar il-nominazzjoni tal-Bord tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-Viċi President Redding ħat ressa il-proposta tal-lum għal kwoti tan-nisa fil-bords tal-kumpaniji nemmen li rridu nisqu għal darba oħra li noqogħdu nitkellmu dwar ħafna klim sabiħ minn azzjoni konkreta ma se solvi xejn. L-kwaljenza bejn is-sessi hija xi ħaġa demokratika u fondamentali. Għalbqija nelqa deċiżjoni tal-10 stati membri li introduċu l-FTT kif ukoll il-Kummissjoni għal skema l-garanzija tad-depożiti aħna inna nsusu għal dan għal bosta snin u wasal iż-żmien issa li dan il-klim insarfu f'miżuri konkreti. Nilqa qarrida tal-presidenza minn min dik Eh, ċipriotta l-dik irlandiza li jmiss biex nimxu l-qoddim biex nivitaw kwalinkwa eh, telf ta' ġenerazzjoni li jmiss fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Jina nisma li l-ek u l-Sur Barroso titkellmu dwar l impiegi u ma nistax ma nistaqsix kif ħaterġnexxilkom nesċilkom taslu dan mingħajr il-mezzi meħtieġa mingħajr il-fondi meħtieġa. Grazzi, issa l-Onorevoli Daften. Thank you. Uh, Grazzi, President Schulz. Rari li jien ikolli xaġa pożittiva xi ngħid dwar il-Kummissarji Ewropej, iżda llum jum differenti. Matul mim il-ġimgħa fir-Renju Unit fuq Sky News, il-Kummissarju għall-Kummerċ Karol Degot dar u qal li r-Renju Unit jistgħu jgħixu mingħajr l-Ewropa. Din Dinina xi ħaġa li naħabqu fuqha għal snin twal nishtiq nisma' mant il-barrossar l-sur Barroso meta jqum bil-wieqfa jgħidilna jekk jaqbilx ma' dan il-kummissarju. Grazzi ħafna. U l-aħħar fil-proċedura KSDI l-Onorevoli Gomez. Possibbli li l-Kunsill Ewropew ma tax kas l-lista ta' zbali tal-IMF meta kalkolaw il-multiplikaturi fiskali tal-austerità u l-konsegwenzi traġiċi u spejjes arsa li kellhom iċ ċittadini tal-Portugal, l-Irlanda, Spanja, Greċja u l-Italja u dan indirettament dajje fiż-żona euro u l-ekonomija Ewropea kollha kemmi. Il-Kummissjoni suppost promotur tal-interessi Ewropej u tintegra il-pjani ta' salvataġġ fil-pajjiżi mhux qed issus wara l-trojka biex jimxu f'dan ir-rigward għall iżbalji li semmew l-IMF u l-kwistjoni tal-legard biex bekk ikun hemm direttivi u linji gwida ċara għall-interess ta' dawn il-pajjiżi li jagħmlu l-aġġustamenti. Il-Kunsill u l-Kummissjoni kif jistgħu jibqgħu jinsestu fil- eh, ħabs li qed toħloq l-austerità għal dawk il-pajjiżi li eh, kellhom il-fondi ta' salvataġġ u li tikollhom konsegwenzi politiċi kbar mhux bissa li imma pija tal-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi ħafna, jgħid il-President. Dan temm il-proċedura KHDI u sinjuri nħedġiġkom għal darba oħra biex tieħdu postkom jekk jogħġobkom. Sinjuri, Poġġu bil-qeda jekk joġobkom. Frau Gormai, seien Sie doch so lieb und nehmen Sie Ihren Platz ein. Das Catch-the-Eye-Verfahren ist... Signora Gormai, il-procedura Catch-the-Eye spiċċat u jekk joġobkom nerġan tenni biex kullħat jieħu postu. Grazzi. Issa l-ewwel President Barroso fissem il-Kommissjoni. Nidilek il-kalma. Grazzi President, l-ewwel net fir-rigward l-evalwazzjoni ta' dan il-Kunsell Ewropew Uħut minnkom ħadu nota probabilment li fil-diskors ewlieni tiegħi ta' introduzzjoni jiena semmejt tlet summits tal-Kunsill Ewropew. U għamiltu apposta din. Għaliex dan is-summit kien importanti fir-rigward il-konfermi ta' deċiżjonijiet aktar bikrin u dan diġa kien progress għax ir-realtà sfortunatament kienet li kien hemm xi dubi dwar l-impenji ta' xi gvernijiet fir-rigward id-deċiżjonijiet li huma ħadu huma stess qabel. Iżda imbagħad fil-fatt id-deċiżjonijiet aħħarin fir-rigward dawn il-kwistjonijiet l-aktar importanti ser jaslu iktar il qoddim L-ewwel net fuq l-EMU fir-rigward f'Diċembru u anki l-MFF nittamaw f'Novembru. Għalhekk l-evalwazzjoni tiegħi ta' dan il-Kunsill Ewropew huwa li kien progress ċertament, Fir-rigward il-konferma ta' deċiżjonijiet iktar bikrin, iżda eh, dan ma kienx hekk qabel. It-tweġiba komprensiva fir-rigward l-isfidi, per eżempju, ta' zona euro u anke fl-Unjoni Ewropea dan huwa evalwazzjoni din hija evalwazzjoni ġusta tar-riżultati tal-Kunsill Ewropew li kellna dan l-aħħar. Iva, rridu najdu li qed naħdmu fuq kwistjonijiet sensittivi ferm fejn biex ma noqgħodx nagħmel il-kliem il-pożizzjoni tal-Istati membri huma differenti ħafna minn xulxin u fejn l-interess nemmen li tal-istituzzjonijiet kollha Ewropej huwa li joħloq il kondizjoniet l-iktar tajbin għal konsens u deċiżjonijiet operattivi. Punt fejn kien hemm progress kun kien fuq l-SSM, il-mekkaniżmu supervizorju waħdini Id-dibattitu tal-lum wera li hemm grat u li ta' konsens fuq il-prinċipi stabiliti fil-proposta tal-Kommissjoni u jirriflettu wkoll dawn fil-konklużjoni tal-Kunsill. Dan jinkludi l-iktar importanti li l-SSM irrid ikawpri il-banek kollha li jrid ikun hemm ftuħ kemm jista' jkun possibbli biex ikun hemm sem anke minn dawk l-istati membri li mhux parti mid-żona euro li jixtiequ jagħmlu dan u li dan il-mekkaniżmu waħdini ta' supervizjoni huwa element biex niżguraw li kien hemm titjib biex l-Unjoni Ewropea timxi l qudiem tkun kapaċi twassal il-fiduċa biex issaħħaħ l-EMU u twitti triq għal deċiżjonijiet fuq il-kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-banek mill-ESM. Jina nilqa' determinazzjoni li ntwiriet minn naħa tal-Parlament Ewropew, speċjalment minn rapporteri Sinjura Tyson, biex l-SSM jimxil qoddim sabiex bekk nistgħu naħalqu riżultat kwalitattiv sa tmiem tal-2012. Il-Kummissjoni ħad taħdem qrib magħkom biex inkomplu ntejbu il-proposti tal-SSM u biex nwittu triq għal phasing operattiv tas sistema fl-2013 kif diġa kien propost diġa mill-Kummissjoni Nibdow l-ewwel net bil-banek sistemiċi u bil-mod il-mod nistendu għal banek kollha fiż-żona euro u anki f'dawk l-banek u dawk l-istati membri li mhumiex parti mi żona euro imma li jkun qed jieħdu sem. Deċiżjoni oħra importanti li semmi hawnhekk naħseb is-Sur Mauro semmiha kienet li din is-sens ta' urġenza li hemm. Biex ngħidlek li dan il-punt għamiltu ċar Ir-realtà għal darba oħra jekk tridu nkunu onesti fl-evalwazzjoni tagħna huwa li mhux l-istati membri kollha iħossu l-istess grad ta' urġenza li probabbilment huwa minħabba l-fatt li huma eh, sinsabu f'sitwazzjonijiet fiskali, finanzjari u politiċi differenti. Imma nemmen li huwa importanti għal kredibilità ta' tweġiba tagħna li dawn it-tweġibiet kienu mħejjin tajjeb Dawn il-kwistjonijiet huma diffiċli ferm mill-punt di vista politiku u tekniku iżda d-deċiżjonijiet irridu jkunu urġenti kemm jista' jkun. Kwistjoni oħra li semmiet kienet fir-rigward il-patt soċjali għall-Ewropa. Aħna kif nistgħu namlu akkumpanjament ta' dawn id-deċiżjonijiet flimkien ma' konsiderazzjoni xierqa ta' dimensjoni soċjali. L-elementi proposti fil-patt soċjali huma bil-biċċa kbira diġà riflessi fil strategija tal-Unjoni Ewropea l-2020. Ma nix ninsow li din hija strateġija għal kabbir inklusiv. Fil-fatt, matul it-tieni semestru Ewropew, l-iżbalanċ ta' um, makroekonomiku kien parti integrali tal-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. Din implikat numru ta' sfidi għalina għal koll specialment biex nizguraw li s-suq globali u kwistjoni soċjali ikunu reflessi u evalwati fiħdan dan il-qafas ġdid. Din integrazzjoni hija riżultat mill-fatt li l-tkabbir ekonomiku, l-impjigi u l-aspetti soċjali huma żewġ naħat tal-istess munita. Interessanti naraw dan id-dibattitu, ħafna nies qed isemmu il-fatt li konna minister, ministru vera tal-finanzi fil-livell Ewropew. Forsi rrid ikonna ministru ta' vera anke għall-ekonomija fl-Ewropa biex bekk intemmu x-xogħol fuq l-istabilità finanzjarja u nmixxuha id fit mal-impenji ta' tkabbir u tkabbir sostenibbli u anki id-dimensjoni soċjali u ekonomika. L-impjegi u l-kohezjoni soċjali mhumiex biss riżultat ta' tkabbir ta' riżultat u tkabbir ekonomiku iżda huma riżultat determinanti. Il-Kummissjoni temmen li l-valuri tagħna ta' ġustizzja soċjali, solidarjetà u opportunitajiet indaqs irridu jibqgħu fil-qalba tal-Bini Ewropea u jkomplu jkunu mifhuma bħala prerekwiżiti għal ġejjieni tagħna, għal prosperità tagħna, għal benestri ta' ċittadini tagħna u għal koeżjoni Ewropea dawn irridu jkunu mdaħlin fl-aġenda ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Fil-bidu tal-2013, il-Kummissjoni se tippreżenta investiment soċjali għal patta tkabbir u patt soċjali li jindirizzaw koll aspetti differenti li semmow u li uħut semmow propju f'dan id-dibattitu bħala patt soċjali. U għalhekk il-messaġġ li rritu waslilkom huwa iva. Aħna qed nagħmlu l-almu tagħna da kollu possibbli bil-strumenti u l-għodot possibbli fuq il-livell Ewropew biex kemm jista' jkun indaħlu din id-dimensjoni ekonomika u soċjali u ndaħluha fit-tweġiba usa għal kriżi korrenti li għaddejjem minna fis-sitwazzjoni ekonomika tal-Unjoni Ewropea. Issa, fil-rigward it-tweġibiet fil-ġejjini fuq il-mutwalizzazzjoni tal-dejn. Tafu xin hija l-pożizzjoni tagħna, il-Kummissarju qalu dan u indirizzaw din il-kwistjoni wkoll fil-blueprint li jiena semmejt. Punt li nixtieq niċċara u li ma naqbilx dwaru huwa l-pożizzjoni ta' dawk li jgħidu li huma favur li ikunem il-kontenut tal-tupek u ma favorih, favur li ikunem iktar integrazzjoni ta' supervizjoni tal-politika budgetarja, favur li isaxħu il-kompetenza tal-Kommissjoni fil rigward l-istituzzjonijiet Ewropej, il-metodu komunitarju fil rigward il-governanza ekonomika, imma mbagħad minnaħal oħra mhux ser jappoġġawha u japprovawa qabel ma jkun hemm deċiżjonijiet fuq kwistjonijiet oħrajn pal fond ta' fidwa. Jiena naħseb li dan żball Żball għaliex jekk tagħmel xi ħaġa torbot mal-oħra progress importanti b'daqsdan fl-Unjoni Ewropea u tagħmlu dipendenti fuq kwistjonijiet oħra fejn tafu li m'hemmx ftehim bejn l-istati membri, inti qed tipparalizza l-progress u l-governanza ekonomika fiż-żona euro. Għażla likom li tagħmlu, imma l-abvis il-parir li ntikom huwa li tappoġġaw kollox li jipermettina li kemm jista' jkun possibbli ndaħlu l-affarijiet taħt il-metodu komunitarju u l-Kummissjoni Ewropea u dan huwa lan tal-proposti ta' Tupek. Issa, fir rigward is-sitwazzjoni li semmiet anke fuq l-istqarrijiet li għamlu l-IMF. Jirrit nkun ċar ma'kom fuq dan l-aspett ukoll. Il-kriżi li għaddejjem minna bħallum hija eh, differenti minn dak li qed jissuġġerixxu l-Euroxettiċi, da mhux minħabba żona euro, għandna kriżi fl-Unjoni Ewropea llum fl-ekonomija Ewropea għaliex hemm dejn eċessiv li nħoloq mill-gvernijiet nazzjonali minħabba nġiba responsabbli finanzjarja f'ċertu setturi anke barra mill-Ewropa. U għalhekk l-Ewropa ma kienx il-kawża l-eruq tal-problemi, l-Ewropa hija l-vittma tal-problema u issa qed tipprova tkun parti mis-soluzzjoni. Din ir-realtà. kien imġiba responsabbli fir rigwardejn eċessiv tal-awtoritajiet pubbliċi u xi kultant kien hemm imġiba irresponsabbli totalment minn xi atturi fis-settur finanzjarju li ħalqu din il-problema. Mhix problema tal-euro u pro evidenza ta' dan hija li pajjiżek stess sur faraġ li mhux membri ta' żona euro issa jimplementaw pakket ta' serjetà diffiċli ferm u il-poplu tar-Renju Unit qed l-konsegwenzi ta' żbalji li jkun hemm fil-moddi. Ma kienx l-euro li ħoloq il-problemi tar-Renju Unit. So it is intellectual Mela, intellectualment u politikament hija disonesta illi eh, tippretendi li tixtieq tajt li l-euro hija l-kawża tal-problemi tagħna xiftit tal-istati membri tagħna mingħajr l-appoġġ ta' pajjiżi oħra ta' żona tal-ewro ma jkollhomx eh, il-finanzi meħtieġa biex biex ikollhom biex jibqgħu għaddejjin bis-sistemi tas saħħa tagħhom tas soċjetà tas servizzi soċjali tal-edukazzjoni tagħhom. Dik hija r-realtà. L-Ewropa hija parti mis-soluzzjoni u dik hija r-realtà u issa għandna nagħmlu ħilitna konna biex nistabilizzaw il-żona tal-ewro u tkabbir u kollim. Iżda li ma tkabbir, tkabbir sostenibli mux dak tal-passat, mux li jiġi finanzjat bil-wis debitu il-tkabbir għabbazi ta' kreditu responsabli privata mux sostenibli. Għanna neġa l-ura kondizjoni ta' tkabbir li huma sostenibli u għalhekk l-IMF pal Komissjoni Ewropea u bħal ECB huwa għafavur favur konsolidazzjoni eh, fiskali. Naqblu dwar dan kena situazzjoniet li kienu differenti f'xi stati membri u dawk il-pajjiżi li kellhom il-marġini biex jipromovu tkabbir fil-gwad tal-domanda interna jissetaw jagħmlu hekk. U jista' jkun hemm l-aġġustament ta' preċiżjoni fil-gwad tad-direttiva. Fil-fatt kienet il-Kummissjoni Ewropea li proponiet appoġġata mill-IMF għal Portugal u għal Spanja sena oħra biex jilħu l-miri fil-gwar tal-konsolidazzjoni tal-budget kienet proposta tagħna u mhux tal-IMF. U għalhekk l-ewwel għal Spanja u mbagħad tal portugal Il-Kummissjoni rrakkomandat lil kunsill estensjoni b'sena għal korrezzjoni tad deficit eċċessiv fil-regoli fiskali tagħna fil-gwar tal-, -tal tal-patta tkabbir rivedut permetta dan meta s-situazzjoni ekonomika tkun nar mill-li eh, wieħed kienet jistenna u l-ristrutturari tisir l-estensjoni tal-periodu biex tikorreġi dan il-deficit nominali jista' jingħata dan mhuwiex automatiku. Is-sitwazzjoni tiġi valutata kas-kas. Din kienet il-pożizzjoni wkoll ta' Sinjura Lagarde meta qalet kan se necessaire possibbli. Dan jfisser when it is needed it is possible U dik kienet il-pożizzjoni eżattament tal-istituzzjonijiet li qed jimonitorjaw is-sitwazzjoni f'xi pajjiżi minnha in partikolari fil-kas ta' pajjiżi ta' Greċja, l-Irlanda u Portugal, li għandhom bżonn għajnuna finanzjarja, wieħed irid jivvaluta il-konsekwenzi tal-fittul ta' fuq la stabilità tagħna. Il-prolongament ta' dan il-perjodu jista' jwassal għad-dawmin fil-razzjo tal-gvern u jiġi majna dan id-dawmin fil-ritorn tagħhom għas-suq tagħhom ifisser li għandhom bżonn iżjed finanzjament. Umbat tistaqsi, mela, dan il-pajjiżi għax id-deċiżjonijiet jittieħdu mill-gvern fl-aħħar mill-aħħar. Il-Kummissjoni tagħmel proposta iżda jiena rrid nagħmilha ċara, iżda il-gvernijiet jieħdu d-deċiżjonijiet fl-aħħar mill-aħħar. Dawn il-pajjiżi huma lesti biex jipprovdu il-pajizi fi zona tal-euro l-esti biex jiprovdu zjed finanzjament dan fisser li għal-pajizi li għandhom problemi dan huma soġġetti għal ehm, restrizzjonijiet minħabba debiti u dan huwa dini għal-opinjoni tal-IMF ukoll. Importanti li ninnota u ma tajniex sekk eh, importanza għal din dan il-fat u għal-fat li hemm min qed jgħid li għandna nkunu iżir flessibbli rigward tal-miri fiskali u dawn huma l-istess persuni li jixtiequ li jkollna l-ristrutturar aħrax tad-debitu. Ifisru li jasbu li għaw minn għaw pajizi li mand kien zbal li permettejni li jessu fil-zon tal euro Jena nasab li għana namlu ħlitna kolla biex nżommu l-integrità ta' zona. Għax meta taċċetta iżir flessibilità fil-gwart tal-aġġustament fiskali trid taħseb dwar il-konsekwenzi fil-gwart tal-debiti u kif tista' żżomm dawn il-pajjiżi fil-pajjiż biex jerġgħu lura fil-suq kemm jista' jkun malajr biex ikollhom il-finanzjament meħtieġ. Dan huwa importanti ħafna u għalhekk jiena xtaqt imwieġeb il-mistoqsijiet diretti tagħkom għad fadal ħafna xi jsir iżda nemmen li dan il-Kunsill Ewropew kien punt importanti biex niddiskutu mod miftuħ relativament id-diffikultajiet involuti. Jina minix, jina qed nifhem l-isfidi u d-diffikultajiet li għanna qoddimna. Xaktarx wasanna għal punt fejn hemm inqas pressjoni miswi u s-sens tal-urġenza fil-kapitali tagħna mhumiex kollha l-istess u għalhekk nifhem li l-Kummissjoni bħala u l-Parlament bħala istituzzjonijiet Ewropej li għandhom iżommu mal-aġenda u għanna um, u minnajr um, tweġiba komprensiva mill-gvernijiet kollha maħniġ se jkollna l-fiduċa, fiduċa importanti ħafna biex nizguraw l-investimenti u l impegi li huwa l-għana iġveri tagħna, jiġifieri it-tkabbir sostenibli għal impegi sostenibli. Grazzi għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi. Sir Van Rompuy. Sir President, kollegi, ħafna minnkom kellimtu u għettu li għanna naġiċu naġiċu issa u jiena tajtkom stampa sħiħa ta' dak kollu li għamilna fl axar sentejn u tliet snin u tafu dwar dak kollu iżda kien hemm min qal illi Iva għamiltu ħafna iżda issa trid titrasformaw il-klim fil-flagġir. Ma tridux toħolqu strumenti ġodda u kien hemm intend l-idea u eh, tinforza l-istrumenti li diġa edin hemm u fl-istess waqt trid taġixxu issa. Iżda jiena dak li għamilt u dak li għamilna kien inkonċebibbli xi sentejn ilu. Għax meta tkun qed taħdem fuq l-Unjoni Ekonomika u Monetarja trid tifhem li dan ix-xogħol huwa xogħol li huwa għaddej ħin kollu eh, fil-komitati hawnhekk għaddej grazzi għax xogħol eċċellenti li sar minn Sinjura Tyson eh, Ix-xogħol għaddejlħin kollu inħossu fuq l-Unjoni Bankarja, Ekonomika u eh, Monetarja għamilna ħafna xogħol. Naħseb illi kulħadd irid jgħid il-verità u jgħid illi kulħadd responsabbli hawnhekk. Dak li għamilna u għali maħadni in konsiderazzjoni sew it-tul u l-kobor u s-serjetà tal-kriżi f'xi pajjiżi minn eh, fostna. U eh, imbagħad hemm in-nuqqas tal-kompetittività il-nuqqas ta' sostenibilità tad-debitu dana kienu enormi. U dana fisser li għana bżon ħafna iżjed żmien biex nikkorreġu l-azzjonijiet illi neħdu Mannix nasbu li b'deficit ta' 15% li huwa l-kas f'pajis jew b'debitu ta' 160% eh, f'post ieħor ma li nistgħu nwarbu l-awsterità b'deficit bdejn l-10 u 15% fil- kontijiet kurrenti ehm, f'xi pajjiżi ma tistax tinjora il-direzzjoni tal-azzjoni korrettiva jew il-direzzjoni tal-austerità ma tistax Din mhix ħaġa li qed tiġi imposta fuq xi pajjiżi mill-istituzzjonijiet Ewropea li iżda hija riżultat tal-malas amministrazzjoni għal diversi snin f'ħafna pajjiżi. Azzjoni li ma tiħdix eh, fuq il-livell tal-Istati membri u fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea f'waqta. U dan huwa riżultat l-awsterità ma ġietx eh, imposta minn fuq hija inevitibbli. U nasab li għawnek ma ħadnix in konsiderazzjoni saw il-tul u il-fond ta' gravità tal-serjetà ta' din il-krizi. Fl-axħar sentejn jew tliet snin sar ħafna biex nipprovaw nikorreġu dan u dan ix-xogħol sar ilin kollu u għalhekk il-presidenti tal-istituzzjonijiet kollha qed jaħdmu fuq numru ta' inizjattivi oħra wkoll Naħseb illi punt essenzjali hawnhekk huwa illi issa nindirizzaw il-kwissjoni l-idea tal-integrazzjoni finanzjarja li ma kenniex dan il-punt qabel fil-bidu ta' kriżi waqqafna diversi xi tliet jew erba' sezzjonijiet iżda hawnhekk konna titkellmu dwar koordinazzjoni u mhux dwar affarijiet oħra u issa qed naħsbu dwar koordinazzjoni fuq il-livell Ewropej, fuq istituzzjonijiet Ewropej komuni U naħseb li issa bil-mekanizmu wahdani għal sorveljanza għanna nimxu l-qoddim b'azzjoni, tip ta' azzjoni ġdid. Dan huwa punt importanti ħafna. Żgur huwa veru li aħna ħadna d-deċiżjoni fil-Ġunju, il um, nedit il-proposta tagħha f'Settembru issa fil- fil-laqa tal-Kunsil f'Ottubru aħna fassanna il-, il il-punti l-enin ta' xogħol li jrid isir, intkom għandkom ir-responsabilità biex fil-gwar tal-implementazzjoni ta' dan u għandna eh, skeda ambizjuża ħafna qudiemna u nittama li dan ix-xogħol jitkompla u eh, forsi inlestu kollox qabel it-tmiem tas-sena. La darba il-qafas leġislattiv jiġi maqbul fostna u mbagħad ikollna x-xogħol operattiv li jiġi wara biex il-Bank Ċentrali Ewropew jista' jidħol f'postu bħala s-sorvejatur. Mbagħad ikun hemm ix-xhur li għandna bżonnhom biex nistabilixxu dak kollha. Iżda bil-mod il-mod, iżda mod bla waqfin aħna qed naħdbu lejn il-ħolqien it-twaqif ta' dan il-pilastru li jkun verament Ewropew. Intkom qed tgħidu li għandna naġixxu, iżda qed naġixxu fil-fatt u bl-ikbar serjetà mod li wasal għal riżultati ta' kwalità. Iva, l-affarijiet jieħdu iż-żmien u hemm raġunijiet il għaliex qed jieħdu iż-żmien. U għalhekk qed ngħidilkom li għamilna ħafna u se nkomplu naħdmu sfiq naħdmu fuq affarijiet li qabel kienu inkonċepibbli rivoluzzjonari fil tal-istituzzjonijiet li qed imaqfuhom issa ma wasalniex fit-tmiem ta' xoltana żgur. U għalhekk se naħdmu dejjem naħsbu nimraw lej Diċembru. Iżda għandi ngħid li dan ix-xogħol se jkun ħafna żied diffiċli milli nemmnu. Għandna six pack nittamaw li two pack naħdmu bih fuq u bħeffa anke fil-gwad ta' dak kollu li għamilna fil-gwad tal-patta l-istabilità, tal-patta tkabbir. kabbir u anki eh, frigwar tal-mekanizmu tal-assistenza finanzjarja u Iva, minna dan il kollu f'dan il-posti differenti, iżda issa wasanna l-ofol għal-ofol ta' solidarieta. U għalek se konna namlu pass ta' ġgant eh, fil-kwalità u se jkonna namlu hekk bil-mod iżda namlu ħżgur nista' nassigurakom illi dan id-dibattitu se jkun wieħed kumpless hawnhekk u anke fil-Kunsill Ewropew u fl-istituzzjonijiet oħra għax iżjed niksbu iżjed ikun diffiċli biex nagħmlu iżjed progress mingħajr ma niftħu id-dibattitu fi kwistjonijiet ta' sovranità u fis solidarjetà U dawn huma kwistjonijiet diffiċli ħafna biex nindirizzawhom. Għalhekk ngħidilkom li minissa sa Diċembru se jkollna ħafna xogħol, diffiċli ħafna biex nagħmluh, se jkollna nieħdu deċiżjoni diffiċli wis illi se jmissu xi tabuż ukoll. Aħna tkellimna dwar il-ħames ehm, blokka biex tibni dimensjoni soċjali trid tkun parti integrali minn kwalunkwe żona ehm, ta' politika kienet importanti fil-gwart tal-istrateġija għall-Europa l-2020, il-Sor Barroso jiena ħdimna ħafna biex nizguraw li dan l-an il-ħamesan biex nġildu il-faqar u e- e- l-esklusjoni nġildu. U danna kien li għax li kienem stati membri li kienu kontra. Iżda e- kena bżonnu fil-istrateġija mbagħad il-pazz dwar l-impjegi u l-tkabbir. Dana bażat fuq l-element soċali wkoll, m'hemm xejn iżjed soċjali mill-ħolqien tax-xogħol, speċjalment fil-ċirkostanzi tan diffiċli li t-nifacċaw, ma l-ek dimensjoni soċjali ġiet ehm, id-daħlet kollim kien. U meta nipproponu dawn l-erba building blocks, dawna huma il-building blocks tradizzjonali illi kienu jeżistu fl-Unjoni Monetarja Konvenzjonali jekk tħares lejn jekk ikollok il-kull eh, stat membru u l-gvernijiet kollha ikun xikun il-politika tagħhom huma qablu dwar il-building blocks iżda se naħdmu wkoll fuq id-dimensjoni soċjali wkoll għax f'dawn l-erba building blocks għandna jkollna dimensjoni soċjali xogħol irid isir ukoll fuq il-livell tal-Istati membri. Il-politika soċjali hija kruċjali hemmhekk tibqa' fidejn l-Istati membri biex iżommu dan f'moħħhom meta jieħdu xi deċiżjonijiet diffiċli rigward ta' tnaqqis fil-infiq. Jiena ħdimt dan il-qasam għal ħafna żmien, kull miżura li trid tittieħed trid tittieħed fl-isfond tal-impatt soċjali tagħhom tħares lejn li fqar u anki li iżjed qawwin fil-pajjiż iżda l-ifqar ikunu dawk li ntlaqtu l-iżjed u trid tieħu dan il-konsiderazzjoni meta tieħu dan deċiżjonijiet ikun iżjed qiebes milli taħseb iżda d-dimensjoni soċjali teżisti eh, mod transkonfinali fuq il-livell tal-politika Ewropea wkoll kien hemm min qal li rridu naġixxu issa frikwart ta' tkabbir iżda eżist kollegi. Il-politika monetarja ma tistax tiġi valutata bisħieħ mhix restrittiva trid tħares lejn il-punti negattivi li jiġu implementati. Jew jeżistu illum il-ġurnata l-Bank Ċentrali provda biljuni f'likwidità dana kollu biex najdu li l-politika monetarja tagħna mhix restrittiva u mbagħad il politika ekonomika trid tħares lejn l-infiq fuq deficit jew le qed nipprovaw innaqsu il-problema għal Spanja u għamilna dan għal Portugal u għal pajjiżi oħra wkoll iżda jekk ma nkomplux bil-miżuri ta' awsterità tagħna u innaqsu l-innefqa is-swieq żgur se, se jikassigaw dan il-pajjiżi u kull ma ksibna fit-twessiħ tal-ambitu tagħna se jintilef eh, minħabba l-kastigi minnaħa tas swieq Għanna naħsbu dwar it kabbir ekonomiku fuq meda ta' żmien eh, qasir. U dik l-ewwel ħaġa u l-punt li set essenzjali li għandna nagħmlu hawnhekk. Fi zona tal-ewra jekk tħares lejn ċifri u jekk Eh, trid tkun pożittiv, eh, trid tirrestrinġi ruħek, iżda jekk trid tħares lejn differenza bejn il-bonds ta' 10 snin fil-biċċa l-kbira tal- tal-pajjiżi u il-benchmark eh, li huwa l-rata tal-interess Ġermaniża jekk tħares lejn sitwazzjoni hemmhekk u taqabbilha ma' sitwazzjoni li kena fil- fil-sena li għaddit tista' tara li kien hemm tnaqqis fl-Italja tal- kien hemm eh, tnaqis ta' 239 eh, eh, punti minn Spanja, 249 mill-Italja, 800 mill-Portugal u tnaqis ukoll fl-Irlanda u f'Belġu. Nittama li da jibqa' il-fatt jibqa' li għamilna żbalji fil-passat, kulħadd għamel żbalji, naf li tasbu li jina biss għamil zbalji, iżda kullħat jagħmel l u dawn jam jibat messaċ biċċar li nistaw nistgħu nagħmlu progress biex neġaw natu niksbu l-fiduċa fina. Fittul il-kumpaniji se jizbu l-fiduċa jekk nibqaw naħorġu b'riżultati bħal dawn. Diġa kena l-ewwel senjali tal-tkabbir, taftit kabbir għal bidu tal-2013 biex nirrestarraw il-fiduċa fil-zona tal-euro dan huwa vitali u l-aħjar li nistgħu nagħmlu biex ntejbu l-tkabbir ekonomiku fuq meta ta' żmien qasira. Dak ix-xogħol huwa xogħol li aħna qed nagħmlu fil-Kunsill Ewropew aħna qed naħdmu fuq dan bil-mod u qed inħarsu fit-tul. Iżda dejjem irridu nqablu ma dak li għamilna fil-passat u niftakru li danna kien inkonċevibbli fil-passat. Issa rridu nħarsu lej Deċembru nittamaw li f'Novembru niksbu ftejjim dwar l-MFF. Iżda biex dak il-pat jaħdem, dak ix għanna bżonn ingredient essenzjali, l-impen u r politiku. Għax jekk hemm rida politika, jekk memx il-rida politika dan mhux se jiġri żgur. Aħna minna ħatana se nagħmlu ħilitna kollha l-almu tagħna kif dejjem għamilna fil-passat biex niksbu l-kompromess meħtieġ. Grazzi. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache. Grazie tassew, mela unek ikkonkludejna dan id-dibattitu. Issa, mal-ewwel naddu għal l-aktar ħaġa importanti ta' sessjoni tal-lum il-votazzjonijiet. Jina ġejt mitlub biex natikom rendi kont ta' l-avvenimenti. Mela, għawnek għanna kamera li